Okay, we better start. Um, I'll let the cameras stay just whilst I do. Mela, nistaw nibdew. L-unet nadottaw l-agenda ma u lebda oġezzjoni għall-adozzjoni tal-agenda, allora nistaw najdu li adottata. Il-laqqa tal-23 u 24 ta' jannar, il-minuti naprovawom ma u lebda oġezzjoni, mela nistaw najdu illi huma approvati. Ma tistawx tismawni? Il-President qed irrepeti. Iva, adottati. Għandi xi aħbarijiet osra? Id-dialogu monetarju sej għafl-erba u nofs, un bat wara se jkonna break ta' nofsija, qabel ma jiġi l-Kummissarju Barnier fil-ħamsa. Un bat nistanki natikom aġġornament fuq it-trialogi li kellna Waħna aħna fuq il-CRD, CRR ġimali għaddit u diskutejna fihom daw il-regolament ta' ħtiġijiet kapitali eh, bħal finanzjamenti għall smes il-ħtiġijiet ta' likwidità u rapport tal-leverage għanna tlet trialogi oħrajn id ġibba il-ħidma d-dejja eh, pass maġel għaxem ħafna omnibus tu kena trialogu fuq daw kol kunsilla du ma eh, ftejim fuq il-garanziji ta' żmien twil mem lebda rizultat fuq da, però il-ħidma mxiet fuq kustjoni oħrajn pendenti. Kena trialogu jħor fil-Lulju, il-Credit Rating Agencies kien hemm trialogu fil-5 ta' Lulju u għaddejjin issa suġġett b'suġġett fuq is-sustanza fuq il-over-reliance and conflict of interest u, u diskutenjom daw xi skambi ta' Eh, opinjonijiet u trialogu li jmiss mbagħad ikun f'Settembru u se nitkellmu fuq kwestjonijiet tal-dejn sovran. U bekk issa għaddu għal affarijiet interessanti li huwa dialogu monetarju mal-President tal-ECB Mario Draghi. Jena kontenta li nilqa kawnek, aħna l-ħar dialogu li kena kien fit-28 ta' april, aħna nafu diġa li dak li jmissa jkun fit-9 ta' ottubru, bħassoltu nati il-mikrofoni direttament lil Mario biex itina l-aġġornament tiegħu fuq il kwistjoniet li għandit kelmu fuqhom. Grazzi, u lek il-fotografi ek joġobom eh, jistaw joħorġu minn nofs biex il-membri kunu jistaw jaraw il-Mario. Grazzi. Grazie President. President, membri onorevoli tal-Komitat fuq l-affarijiet monetari u ekonomiċi. Jiena kontent nerġa nintaqa' magħkom fil-Parlamentu u qudiem il-Kumitat tagħkom għal l-iskambju tal-opinjonijiet regolari. Illum se nispjega d-deċiżjonijiet tal-Gvern tal-Kunsill eh, ta' ġestjoni tal-ECB leġi sara ġimani għaddejt. Mbagħad wara se nitkellem fuq l-azzjonijiet li ttieħdu minn il-Banek Ċentrali mad-dinja bħala risposta tal krizi Se diskuti wkoll il-programmi ta' ġustament ekonomiku fil-membri fil-pajjiżi membri fil pajzi membri tal zona euro un mbagħad nagħlaq bxie kommenti fuq il vizjoni fil żmien twil għall-EMU. Il-ħamis li għadda il-Kunsil ta' ġestjoni tal-ECB unanimement id-deċida li baxi il-rata ta' interess b'25 punti base Dana wasal għal rat, dana wasalna għal rata ta' rifinanzjament principali għal 0.75% u rata ta' depositu għal 0. Id-deċizjoni ta' policy u koll inkludit dampening ta' pressjonijiet inflazzjonari kif eh, kif eh, Eh, waqt li xeħut mill-riski l-isfel identifikati eh, materializzaw. Fuq il-miżuri ta' policy monetarja non-standard, il-Kunsil deċida f'Ġunju li kompli l-operazzjoni ta' rifinanzjament eh, bħala proċeduri tender tarata fissa ballotment sħiħ stalanqas xa jannar tar-2013 ħadu u kol biex intejbu l-aċċess għas settur bankarju għal dawn operazzjonijiet billi in saħħu la disponibilità ta' garanzija. il mizuri tagħna standard u mhux standard jappoġġaw it-trasmissjoni tal-policy monetarja u il-provista ta' kreditu għal lejnir l-ekonomija reali. U ma jipro teġġu l-istabilità tal-prezzijiet fil-żona euro u jgħinu anki biex inaqsu l-ispejjeż ta' finanzjament billi appoġġaw il-fiduċa eh, imġedda u il-tkabbir sostenibbli. Il-Bank Ċentrali <sighs> jibqa' impenjat biex jasal eh, għal riżultati fuq il-mandat tiegħu u jżomm il-kapaċità sħiħa biex jaġixxi b'mod sħiħ u fuqtu. L-indikaturi għattini Eh, tliet xhur tal-2012 jindikaw eh, djufija fil-tkabbir u iktar inċertezza. Però meta nħarsu qudiem aħna nistennew eh, għadna nistennew li l-ekonomija ta' zona euro tirkupra ftit ftit anki jekk mhux bl-istess ritmu. E l-inflazzjoni annwali fil-zona euro kienet 2.4% f'Ġunju tal-2012 U dan baqa l-istess minn Mejju ta' qabel. L-inflazzjoni suppost tinżel waqt l-2012 u tinżel sa taħt 2% fl-2013. F'ambjent ta' tkabbir modest u eh, stennija għall-inflazzjoni E, ibbażati sow, e, eh, fondati, e, il-pressjoni tal-prezzijiet għandhom jibqaw moderati u dana jista' jwassal għal eh, restaur tal-seta tal-purchasing power eh, tal-salari. Il-riski um, huma bilanċati fuq il-żmien medju u fuq il-downside huma jirregwardaw il-tkabbir fi zona euro e, illi eżar mill eqsar e, mill ċoħe iktar dajfa minn dak li nistennew. Fuq l-upside, huma żidiet eh, fit-taxxi indiretti u iktar minn dawk il wieħed jistenna. Meta jena għajt stabilità tal-prezzi, tal-prezzijiet jena infisser kemm il-fuq kif ukoll l-isfel. Mod partikolari, il-pass tal-espansjoni monetarja tibqa imrażna. Il-tkabbir tal-self dajef jirrifletti s-situazzjoni ċiklika attwali. Eh, il-fat li nisi ħarbu mir riski u eh, l aġustamenti tal-bilanċi minnaħa ta' eh, ta' familji u anki ta' negozji. Issa, se nitkellem fuq l-ewwel suġġett li jintkom talbu tlabtuni nitkellem fuq il mizuri tal-Banek ċentrali fid-dinja kollha bħala risposta għal kriżi. Pratikament jiena nikkonsidra li dawn l-azzjonijiet kienu koraġużi, iħarżu qudiem, imma anki informati storikament u għedin jitalmu lezzjonijiet ċirqa mill-krizi, krizijiet finanzjari tal-seklu 20. Il-Banek ċentrali kooperaw bil-rib waqt il-krizi. E, tnaqis fil-rata tal-interessi koordinat fl-2008 e, kienem swap lines, e, skambju ta' informazzjoni kontinua u anki azzjonijiet ġenerali li kienu minn dejjem Eh, reċiprokament koerenti. Mod partikolari lan prinċipali tal-istabilità tal-prezzijiet fi żmien il-medju qatt ma tlifnih minn qoddim għajnejna. Kemm il-policy tal-rata tal-imax kif ukoll miżuri non-standard inkludew anki ċirkostanzi speċifiċi eh, prevalenti. L-ewwel net l-istruttura finanzjarja u ekonomika ta' kull ekonomija. It-tieni il kobor u l-speċifiċità ta' xoks. E it il-oqsfa operativi differenti tal-banek ċentrali differenti. U raba eh, l-approċ istituzjonali differenti illi operaw fih. Għal dawn l-erba raġunijiet, ma nistawx namlu paragoni bejn konstituenze, ċoħe eh, il-paraguni bejn dak li għamlu l-kanek ċentrali huma limitati. Barra minnek, il-tqabbil tal-kobor tal-banek ċentrali jistajati anki stampa distorta eh, eh, tal-azzjoni politika. Per eżempju fil-sistema euro eh, parti importanti tal-bilanċ mandiċ taqsam mal-politika monetarja imma għandax taqsam mal-rizervi fid-deb u fil-iskambju tal-munita barranija għal daqstant nistaw naraw li qed nispandu inqas minn banek ċentrali oħrajn korrelati. Għal daqstant il-mod xiera biex wieħed ikun jista' iqis l-azzjonijiet tal-Bank ċentrali u li nagħmluh dan fis-setting istituzzjonali u ekonomiku tiegħu stess u meta nqablu mal-miri tiegħu stess. Għall-ECB dawn l-azzjonijiet kienu u se jkomplu jkunu marbutin mal-qan illi nżommu l-istabilità tal-prezzijiet fi zona euro. Dan huwa l-mandat tagħna u, u meta nħarsu lejn dak li ksibna naraw illi e, mixin tajjeb. Il-soluzzjoni effettiva tal-krizi għandha bżonn ta' azzjonijiet kuraġġużi minnaħa ta' Banek Ċentrali, però għandha bżonn ukoll azzjonijiet koraġġużi anki minn operaturi oħrajn b'mod importanti l-gvernijiet. U dan jwassalni għal tini suġġett jintkom ti proponu, ċo il-programmi ta' ġustament ekonomiku u anki il ruol tal-Bank Ċentrali Ewropew. Issa, fil-din il-krizi, bosta pajizi tal-Unjoni Ewropea u tal-Zona Euro, talbu eh, assistenza finanzjarja mħabba li għandhom aċċess diffiċli għal swieq kapitali. Fl-istess ħin huma impenjaw ruħhom biex jimplementaw ir-riformi neċessari biex jiżguraw l-aċċess sħiħ għas-suq fil-futur. Peress illi l-assistenza finanzjarja ma tistax ma tista biss tkun temporanja, allora il-kwalità ta' riforma U il-twettiq ta' dawn ir-riformi huma essenzjali u hija din il-kwalità li fl-aħħar mill-aħħar mbagħad tiddetermina s-suċċess tal-programm. Il-tfassil u l-monitoraġġ tal-programmi fil-żona euro jsir flimkien konġuntament mal-Komissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali u l-IMF. L-ECB jagħti l-input tiegħu bl-esperjenza mhux biss fuq is-settur finanzjarju, ma anki fuq dak li għandu x'jaqsam ma' sorveljanza tal-pajis. L-esperienza tagħna kienet tajba ħafna u kooperazzjoni mal-Kummissjoni mal-IMF kienet eċċellenti. L-ambjent ekonomiku tal-lum jobbliga l-pajjiżi kollha jieħdu uh, kritikament lejn il-passat tagħhom u tobbliga li kulħadd li nieħdu eh, viżjoni verament oġġettiva tal-futur. U kontra l-isfond tal-passat biss illi l-programmi ta' ġustament li bħalissa għaddej f'ħafna pajjiżi euro nistaw nifmuħ, nistaw nifmuħom. Kienu li sviluppi ekonomiċi passati u l-policies li waslu għal noqasijiet ta' bilanċ eccessiv ħafna pajjiżi u kienu dawni noqasijiet ta' bilanċ fiskali, makroekonomiku u estern li kienu la tajbin ekonomikament u laqas sostenibli. Eh, imbalances non sostenibli jgħatu lan eh, jgħatu eh, il bżon eh, għal programmi ta' ġustament u anki il-livell ta' ġustament. l ġustament tal-policies fi zona euro jisir taħt pressjoni ta' su ma' inqasek mill pajizi li huma barra mill-euro. Għalix il fat li wieħed ikun parti mill-Unjoni Monetarja ti tipproteġġi ċerti pajizi kontra Eh, xi pressjoni. Ma dana ma jfissirx li l-aġustament ta' policy għandha tkun iktar baxxa. Il-programm biex wieħed jilħaq l-aċċess sħiħ fuq is-suq 50 eh, snin japplikaw hawnhekk ukoll għal daqstant wieħed li jippersevera u jkompli għamel ir-riformi. Il-fattur ta' suċċess kritiku huwa li jkun hemm ownership tal-programmi minnaħa tal-gvernijiet, parlamenti u anki miċ-ċittadini tal-pajjiżi. Tal Prekondizjoni essenzjali għal din l-ownership hija illi dawk li għamlu l-policies jikkomunikaw mod ċar il-raġunament ekonomiku għal dan l-aġġustament. Kif jina proponej dan għax ifisser. Ifisser li nieħdu viżjoni kritika tal-passat u li nieħdu viżjoni oġġettiva tal-futur. Dan il-proċess beda diġa. E, Dejjem iktar dawk li għamlu l-policies nazzjonali e, dejjem jiddefendu il-riforma tagħhom. U dana huma jindikaw l-iżviluppi passati meta jispiegaw l-isfond tal-aġġustament u bħalissa qegħdin jisħu fuq l-elementi prinċipali benefiċi ta' riformi. U xieħut minn dawn ir-riformi tejbu il-ġustizzja billi jġildu kontra l-evażjoni tat-taxxa u jew eh, jew bl-interessi um, uh, konsolidati u dawn il-policy makers nazjonali edin bħalissa dejjem iktar eh, jamlu eh, parti ċentrali mill-għan eh, ġenerali tal jemmu ċoħe li nżommu il-benessri ekonomiku fejn ma jkun hemm imnuqqasijiet ta' bilanċu billi niġġeneraw il-tkabbir sostenibbli f'ambjent kompetitivi. Fl-opinjoni tiegħi bħalissa diġà beda progress kbir f'dan. Per eżempju, l-autoritajiet irlandiżi għandhom rekord tajjeb ħafna biex iżommu l-istess e, e, inerzja waqt il-programm tagħhom. Huma e, ħadu passi importanti biex jirkupraw l-istabilità tal-sistema finanzjarju fil-Portugal, l-implementazzjoni tal-programm għada tajba u sar progress kbir fil-oqsma bħal suq tal xol suq tal-djar, il-qafas tal kompetizjoni ġenerala, sistema ġudizjarju u settur tat trasport. L-autoritajiet Portugizi għadhom impenjati bisħieħ biex jilħu il-mira fiskali ta' din is-sena. Anki l-autoritajiet Spanjoli rew li se jibqgħu eh, impenjati bisħieħ biex jaċċeleraw riformi strutturali u billi u biex ikunu jistaw is-settur finanzjarju E, ipoġġuh fuq bażi solida u ma impenjati anki illi tejbu il-kompetittività esterna biex ikun jistaw jamlu l-pedament għal prosperità futura sostenibli. Anki minajr programmi. Ħafna policymakers huma kuraġġużi fi riforma. Fl-Italja, per eżempju, riformi biex nżidu l-kompetizzjoni Eh, e il-kompetitività, jnaqsu il-pis amministrativu, jżidu l-flessibilità ta' suq ta' xol. Dawn kienu kollha miżuri importanti. L-spending review tal-pajis se jgħinu biex dawn il-miri fiskali jintlaħqu. Pratikament il-pajizi kollha l-oħra edin jihdu miżuri biex jtejbu solidità fiskali u l-bazi għal tkabbir sostenibli minar ma joħolqu nuqqasijiet ta' bilanċ eċċessiv Għal daqstant minkejja l-sfidi attuali, il-progress tal-pajizi hija għawija u l-fondamentali il bazi tal e, zona euro eh, huma tajbin. il deficit fiskali tal zona euro nizla lejn 3% tal-GDP, l-istabilità tal prezzit hija zgurata u anki il-kontijiet esterni baqgħu viċin ta' zero. Eh, u dawn huma kollha raġunijiet biex inkomplu riformi b'livell kbir ta' fiduċa. Għaliex allura għadba għanna tensjonijiet f'ħafna segmenti ta' suq. Nishtiq nisħaq fuq il-fatt li daġa sar ħafna fuq il-livell tal-pajis kif ukoll fuq il-livell ta' zona euro e, fi riformi ekonomiċi fil-governance. Però għanna bżon ta' implementazzjoni sħiħa. Irridu niċċaraw illi l-Unjoni Monetarja Ewropea hija bazata fuq l-istabilità fuq livell nazzjonali u fuq livell konġunt. L-istabilità fuq livell nazzjonali ifisser illi e, intemmu riformi ħan nizguraw il-tkabbir sostenibli minar ma noħolqu noqasijiet ta' bilanċ kbar. L-istabilità fuq il-livell ġenerali jfisser li nimplementaw l-vizjoni li ġiet prezentati reċentement fil-summit il-messaġġ ċentrali ta' din il-viżjoni hija li l-euro se jibqa' u iż-żona euro se tieħu il-passi kollha neċessarji biex jiżguraw li l-euro jibqa'. Fl-opinjoni tiegħi, il-qalba ta' rapport li ġi preżentat tal-President Van Rompuy u l-identifikazzjoni ta' erba pilastri. L-ewwel Unjoni tas-Suq Finanzjarju illi Toħlo responsabilità għas supervizjoni tal-banek eh, għal li, li tolli responsabilità ta' supervizjoni tal-banek fuq livell euro ta' zona euro. It-tieni unjoni fiskali li tis-saxħa il-supervizjoni il eh, eh, tal-policies tal-budget fuq il livell euro u li tagħti wkoll kapacità fiskali biex Eh, eh, biex eh, tappoġġa il-tħaddim ta' zona euro. Tilet, Unjoni Ekonomika mekanizmi suffiċenti biex tiżgura li l-pajjiżi jistgħu jirħu prosperità sostenuta mingħajr ma jkun hemm noqasita bilanċ eċċessibbli. U fl-aħħar, Unjoni Politika illi saħħa il-leġittimità e tal-EMU fost ċittadini ta' zona euro u li tagħmel iktar pedament politiku iktar b'saħħtu. Dawn l-erba pilastri huma koerenti reċiprokament u għandhom nimxu fuqhom parallelament. Jiena nħares l-qoddim bil-ħerqa għal biex inkomplu l-ħidma fuq ma li ġabdiet fl-opinjoni tiegħi dawn it-tliet kwistjonijiet jistħaqilhom attenzjoni partikolari. L-ewwel net aħna rridu nimxu lejn iktar sharing ta' sovranità fil-oqsma eh, fiskali, finanzjarja u ekonomika ma jistax ikun hemm shortcut fit-tfassil ta' eh, Unjoni Monetarja b'saħħitha u stabbli. It-tieni, l-Unjoni Monetarja hija parti integrali ta' trattat u dana jitlob illi il-korpi kollha rilevanti u l-opera eh, u l-atturi kollha għandhom eh, jimpenjaw ruħom kostruttivament biex jitejbu it-ħaddim, mhux biss fuq livell tal-Unjoni, ma anki fuq livell nazzjonali li wieħed jitlob applikazzjoni impeccabli ta' trattatu fl-istess ħin jirrifjuta li jkun hemm unjoni iktar mill-qrib kif hemm miktub fl-artikol wieħed ta' trattat mhuwiex koerenza biex ngħidu l-inqas. It-tielet hemm bżonn illi nakkumpanjaw l-integrazzjoni ta' żona euro aktar profonda bi progress importanti fuq il-leġittimità u accountability demokratika. Mem l-ebda dubju li inti, intkom u l-kollegi ta'kom, il-membri tal-Parlament Ewropew, e rappresentanti eletti direttament għal ċittadini tal-Europa, se jkomplu jaqdu ruol ċentrali fil-passi lejn l-Unjoni Politika. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much. We'll now proceed to the questions. ħafna, issa naddu ma l-ewel għal-mistoqsijiet, għan namlu s-soltu, nishtiq infakarkom li il-mistoq, ehm, kemm il-mistoqsija kif kull risposta jidu jitħlu fi żmien ta' ħames minuti. Ġifieri jekk intom iddumu saqsu l-mistoqsija, il-risposta ma tkunx twila. Jean Paul Ali Pipi, Jean Gozes l-ewwel. Grazzi ħafna, President. Mr. President permettili nitkellem jekk mod sempliċi. Terminoloġija sempliċi. Inti spjegajt ħafna affarijiet sbieħ u żajt kliem irfinut ukoll imma meta nitkellem ma' ċittadini nista' ngħidlek li dawn mhux qed jifmu l-affarijiet kif qed tal-lowr kem tal-Europa kif ukoll tal-kriżi finanzjara tal-lum. Għalhekk il mistoqsijiet l-ewwel waħda tiegħi għall-lum Mela, fl-axħar, kif smil-klim se naddu għal-fatti biex niskuraw kredibilità tal-Europa, ġifiri għal-nis, għall-entrepreneur, għas-swiq, għas-swiq dak li huwa importanti mhux noqogħdu nbidu l-affarijiet mod radikali ta' kuljum, imma li nkunu iktar konsistenti fi żmien ukoll xieraq Umbat fuq l-Unjoni Bankarja, il-Parlament fl-2010 meta qed niddiskutu dwar is-supervizjoni, konna qegħdin diġà nitolbu għall-Unjoni Bankarja ta' veru, ġifieri supervizjoni transnazzjonali tal-banek jkun hemm awtorità qawwija fuq livell Ewropew u jkun hemm ukoll fond tal-konversjoni u l-kriżi. Ir-rapporter tissur li sewwa il-Ministru tal-Affarijiet Barranin fi Spanja kien għamel rapport tajjeb. Dak iż-żmien din ġiret irrifjutata għax taqt biss ngħidha li li sibi dak iż-żmien ma kienx eh, aċċettat dan. Issa, peress li li sibi għandha tkun iċ ċentru ta' supervizjoni għaż-żona tal-Ewro fl-Ewropa. Kif tista' tirrikonċilja l-indipendenza u anke r-rol ta' supervizur li tant li għandu bżon ovvjament li ikunu nkunu rigorużi fil um, anki jikonsidra situazzjoni politika u jkunu kol suġġestiv għas situazzjoni tal-banek li ovvjament jistaw jkunu involuti. Grazzi. President. Uh, Grazzi. Iva, inti għamilt il-mistoqsija faqta. Ġifiri, meta għamilt klim se għaddu għal-fatti. Jina naħseb għawnek huwa il kunċett il ewlieni u l-risposta hija li aħna bdejna. Kif diġa għed fid-dikjarazzjoni tiegħi ħafna gvernijiet li huma jiforma parti mill-Unjoni Monetarja Ewropea diġa għamlu bdow bl-isforzi tagħhom għal riforma jina qed ħafna drabi jekk illum inti tqabbel id-dinja tal-lum ma' dik ta' s-ċurilu ta' Novembru ta' sena l-oħra meta konna verament f'xifer l-irdum mħabba eh, inċident ta' kreditu dak iż-żmien, illum id-dinja hija differenti għamilna ħafna progress fil-frattemp, kem kemm fil-sforzi tal-konsultazzjoni fiskali u anki fil-riformi iktar strutturali. Għalek, għalix mux edin naraw il-rizultati tajbin, għal-inqas ċerti pajizi ma jistawx igawdu minn rizultati tajbin. Naħseb hemm żewġ raġunijiet l-ewwel net qed nitkellmu fuq dawn ir-riformi, ir-riformi li għadhom kemm jimdow wara ħafna żmien meta it-teħid ta' deċizjoniet ma kienx qed id-deċiżjoni ma kienux qed jittieħdu kif suppost f'dawn ċertu pajjiżi. Għalhekk din dan l-isforz kbir, dan ix-xogħol kollu qed isir huwa riċenti. Umbat naraw u koll li wara li għaddejna liġijiet u regolamenti jissari tkun hemm mitħul fis-seħ. Fuq il-konsolidazzjoni fiskali dawn il-gvernijiet rajnijom li kienu maġla biex U għalek din l-sforz eh, li għamlu għamluħ billi zidu it-taxxi li fi żmien meta tittaġġel bl-affarijiet hija l-iktar ħaġa ovvja li tagħmel. U ovvjament ma għadux tant jagħtu każ biex inaqsu l-ispejjeż. Issa peress li l-urġenza qegħdin nelbuha, din il-konsolazzjoni fiskali issa rridu nerġgħu nikkwalifikawha mill-ġdid l-iktar inqas ta' naqis u inqas tax-xi. Għalhekk dawn huma reġunijiet għaliex ċerti pajjiżi għadhom mhumiex qed jaħsdu r riżultati tajbin u qegħdin ukoll f'ċertu riċessjonijiet. Tillet punt u raba punt, meta nitkellmu fuq il-riformi strutturali, dan ix-xogħol għadu kemm inbeda u għal-kem ċertu riformi naraw riżultu taħħom f'medda qasira e, ta' żmien, per eżempju l-produzzjoni e, fil-swieq fil tax-xogħol tal-produzzjoni, imma ċertu riżultati ridu naraw li e, jagħtu benefiċi matul itwal żmien. Anzi matul żmien itwal. ċertu problemi oħra mandom xaqsmu xejn mal-politika nazzjonali tal-gvernijiet u dan dan il-punt diġa diskutejnija fil-komitat ta'kom fl-ħar laqa li kena, nitkellmu fuq kif kemmija ċara il-vizjoni fuq medda twila ta' żmien tal-EMU. U mis-summit dak li ħareġ naraw li dawn erba punti li huma l-ewwel pass biex jiċċaraw dan il-kunċett. F'dan eh, il-kontest is-summit kien suċċess għax kien verament l-ewwel pass u mhux l-aħħar pass. Grazzi. Skużani, jina inkwetajtek, jina etnejt li dawn il-ħsibijiet kollha verament mhux għalli um, inti tipprova daħalon kollha f'ħames minuti, ġveri xejn kontri kanzi. Iva, President, dawn huma um, opinjoni verament uh, fil-font. Milli jider għedin um, naddu minn skandlu bankarju wieħed wara liħor fis sistema Ewropea u jiena rajt li inti kontet li li sibi kien kieku għamel bieċa xogħol aħjar um, fuq l u l-Eurobor dawn l-iskandli għalhekk jien xatin kunnaf naf inti kieku xkont tagħmel u temmen li mill-artiklu tal-Financial Times tal-lum li kieku ma sarx dak li sar kien ikun anki eh, talba l-flus ċertu banek pal Barclays kienet ġib verament dizastru fis sistema avanzjar. Ġifiri, l rati tal-interessi jistaw iġu manipulati eh, biex insalvaw il-banek askapitu ta' eh, min jinvesti u min jissellef. Iva, il-risposta l-mistoqsijiet kollha tiegħek hija le Imma fuq fuq xi ħaġa xtaqt inżid u ngħid li jina meċ li sibi kiku kien għamil bicċa xol aħjar, jina et kjont nispera kiku li aħna namlu xolna aħjar, ġifin jiġifieri naħseb leġittimu li wieħed jispera dan il-mod, imma il-problemi ta' dan kollu naqbel mija kawnek, għax verament din dan kien xokk għalina mill nistaw nifmu l-affarijiet, anki għaddu għaddejn l-inkjesti minn zoċ naħat tal-Atlantiku jew tal-Oċeanu, tal se jkun naraw sviluppi li jizvolġu ma' dak li qegħdin nifmu minn eh, min kif qed naraw aħna l-affarijiet minn Frankfurt għanna post kemm xejn eh, ta' modesti aħna biex l-għonet kien hemm problemi ta' governanza dejjem jiġifieri il-banek li kienu qegħdin jagħtu id-dejta u wkoll governanza dawk il-banek li li kienu edin joħol u, jistabilixxu il-benchmarking li mbagħad ovvjament jużaw jintużaw bħala il-pilastru mill-banek l-oħra fuq il-prezzijiet ta' tranzazzjonijiet. Jiena perswat li dawn l-affarijiet kollha qed jiġu studjati mill dawk li se jkunu s-supervizuri fil-futur ta' dawn l-affarijiet kollha. Fuq l-istoqsijiet eh, kollha l-oħra li saqsejtni kif le imma ma naħsibx li huwa sow li n-nies jitqar eh, eh, eh, u bihom, imma aħna biex insalvaw il-banek tgħid il-kellima qegħdin nagħmlu dan skapitu tan-nies. Ma naħsibx li dan għandu x'jaqsam mal kif qegħdin insalvaw il-banek. Jiena naħseb li meta nitkellmu fuq nassikrifikaw ċittadini ta' pajjiżi sħaħ, dan tagħmlu biss għall-stabilità jekk inti ovvjament toħno l-istabilita, il-prezz se jkun iktar qares. Għalhekk iridu nsibu bilanċ bejn dawn eh, iż-żewġ binarji minn banda inti ma triġ dejjem tu rikorri għal eh, minħala 16 imma trid ukoll mill-banda l-oħra żżomm l-istabilità finanzjarja. Għalhekk font ta' reżoluzzjoni, reġim huwa tant importanti, ġifieri kelm oħra biss, Sinjura, inti titkun kapaċi biex jissalva istituzzjoni sistemiċi importanti minnar ma t-rikorri għal flus ta' minn qed 16. Imma fl-istess żmien dawn l-istituzzjonijiet sistemiċi li għandhom xaqsom għall istabilità finanzjarja, speċjalment is-sistema tal-pagamenti tkun dejjem fuq saqajja. Grazzi. Kont kont sensa nejdlek li fuq il-mistoqsija ta' Jean Paul dwar l-Unjoni Bankarja inti ma rispondejtiex kif sezzomu l-indipendenza bħala supervisor. U naħseb li diġa qed tidħol eh, f'dan il-kunċetti kollha meta rispondejt għall-mistoqsijiet l-oħra, forsi skużani jgħid il-President jiena konġeja li għadi. Fil-fat, għedin naraw kif norganizzaw, edin naħsbu kif norganizzaw dawn l-arranġamenti kolla ta' supervizjoni, ma rridux ninsow li il-proposti se jkunu ġej minn naħa tal-Kummissjoni, ovvjament se jkun hemm konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-ICB. Imma il-proposta se toħroġ minn il-Kummissjoni. Għaliex qed li le? Għaliex mhux qed taqbel? Jgħid s sur Draghi. Skużani. President, fid-dokument tal-Kunsil qed naraw li huwa il kunsils li se jiddeċiedi fuq is-supervizjoni l-artiklu 136. Eh, Ġifir il-Parlament mhux involut veru imma u hija l-prerogativa tal-Kummissjoni li tagħmel il-proposta tagħha issa xorta ma jibqaw ċertu prinċipji li għandhom jisperaw din il-proposta l ewwel net jekk wieħed jerġa' rikorri għas-summit, verament naħseb li kien kien pass importanti ħafna l qudiem u l-impenn tal-mexxejja tagħna li verament ikonna supervizjoni li taħdem. Rajna li kienu qed iħossu dawn l-affarijiet qawwijin u għalhekk il-proposta għandha tkun ukoll qawwija fejn l-isibi ntuħ il-pożizzjoni li verament ikun jista' jaqdi dmirijietu bċertu rigorozita, indipendenza u minar ma jkun qed jirriskjaw kollu reputazzjoni. Jina naħseb li dan kollu nixtiequ li joħroġ minn min dan kollu m'hemm affarijiet oħra li wieħed irid iżomm quddiem għajnej L-ewwel net irrid nkunu kapaċi insibu arranġament il permezz tiegħu inżommu il-politika tal-monitoraġġ u l-indipendenza tagħha mis-supervizjoni. Imma ma rridux ninsow li 14 minn 17 il-gvernaturi tal-ECB huma wkoll supervizuri. Ġifieri hemm sinerġiji straordinarji kif nista' ngħidilkom jien peress li jiena kontu kol il-gvernatur tal-Bank eh, ċentrali tal-Italja u kelli kol fideja supervizjoni mal-Bank ċentrali ta' Franza. Hemm żbatax, anzi 14 minn 17. Ġifiri hemm affarijiet li, li jorbtu u li jaqdu hemm ċertu sinerġiji Issa, wieħed irid jara kif isib l-aħjar arranġament li jkun jista' jippermetti l-indipendenza tal-politika monetarja li ma jkunx hemm ukoll konflitt ta' interess imma jkun hemm sistema ta' supervizjoni b'sinerġiji kompluti minn naħal. Mhux qed ngħidilkom din hija ħaġa faċli tafux. Imma ħafna pajjiżi diġà qegħdin jaħdmu b'dan il-mod. Kienu qed jagħmlu hekk waħedhom mingħajr ma qednilhom aħna ġifri mhux qed niskopru xaġa ġdida hawnhekk. Xtaqt biss ngħidilkom li l-esperjenza, l-erf li għanna, l-tradizzjoni, l-istoria tal-istituzzjonijiet dwar supervizjoni kollha jaslu sal-livell nazzjonali Għallek l-arranġament li forsi jista jipru jara li li sibi kun fitx l-qalba ta' kollox irrit ukoll ikun bazat ukoll fuq il-supervizjoni nazzjonali. Dan huwa fattur importanti ħafna u fil-konferenza stampa li, li kena l-ġemma l-oħra wara li spiċċajna l konsil tal-Gvernaturi, ekket, ovvjament, iktar poteri għalli sibi, imma mal-poteri ma seta ġodda irti ikun hemm ukoll responsabilità demokratika. Iktar trasparenza fis-sens li hija din biċċa xogħol ġdida għalhekk u kol konformi mal-normi tal-trasparenza u responsabilità demokratika. Aħna lesti li nagħmlu dan kollu. Grazzi. Grazzi ħafna biex niċċara l-affarijiet tal-membri diġa rġevejna l-autorizzazzjoni biex u kol namlu em, rapport ta' inizjattiva għalina għal-konklużjoniet tal- tal u dan il-punt se jiġi diskussada fil-qa tal-koordinaturi dan ġara verament ta' mala jiġi fil konsultazzjoni diġa bdiet u se jkonna aħna ċans li natu l imputtana tal-bidu mill-aktar fis issa il-kellim li miss il- Sur Klintz. Um, rajna ħafna xettiċizmu wara l tal konsil tal-Laħar, tal konsil Ewropew, anki ġifri biex konna Unjoni Bankarja, Supervizjoni, l mekkanizmu tal-Salvagwardja, um, Rescue, il-fat li iż-żona tal-Euro mux se jkolla iċ-ċans biex tilħaq dawn l-anijiet kollha. Ifsa, F'dawn iċ-ċirkostanzi, inti tara li l-ICP jista' forsi jħu xi passi iktar bċertu kuraġġ anki ġifri li kuna iktar kollateral li jinkludu ukoll shares u bonds li ma jkunux fil-Eurobonds, anki li jessem li taħdem bħala bank, anki naf li inti dejjem kont kontrarju għal dan. U inti tista' timmaġina li il-banek iħalsu u lura il-kredit tal-isibi mux ġifiri bħala kontanti imma modijiet oħra kif diġa għana eh, smajn. Thank you. As our chair said it. Grazzi. Kif għal il-president il-senjura presidenti hija verament ħasra li tant mistoqsijiet iridu għom għal ħames minuti mistoqsija u tweġiba kif jista' jkun. Imma ħanejdilkom bħal kull passi tal-bidu issa mit tal-aħħar kienet kalla rizultat tajbin għax verament id-dikjerazzjoni mal-anijiet imma nafu li fl-istess żmien ħolqot ħafna ukoll e, eh, mistoqsijiet ta' kif se naslu, mhux għanijiet biss. Ovvjament ma kienx possibbli li wieħed jistenna li jkollu il-tweġbi tal-kull eh, ħaġa ġdida li toħloq roadmap ġdida ma jistax ikun. Imma xettixiżmu xi ftit minnu mhuwiex floku. Jena l-lum rajt artiklu interessanti ħafna li jgħid li l-Unjoni Bankarja ma kienieċ l-aħjar mod biex nibdow, għax din ma tis huwa għandi ma jistax jintlaħa. Emma jena naraw. Jena naħseb li nistaw nilħu dan lan u se nagħmluh imma l-ewwel passu huwa supervizjoni. U koll jeduna li mhux se naslu fi żmien eh, kif suppost Imma hawnhekk ta' min wieħed forsi jara eżattament x'inhuma l-isforzi l-partiċipanti kollha f'dan il-proċess qegħdin ipoġġu bħala sforzi. Nista' ngħid li l-partijiet kollha involuti qegħdin jaħdmu bis-sħiħ biex joħorġu bi proposta sal-ħarifa għal parti ta' supervizjoni qed nitkellem hawnhekk, imma hemm ukoll il-fat li aħna konxi mill-rwol tal-parteċipanti kollha f'dan il-proċess, ed nek qegħdin nitkellmu fuq sostenibilità long term ta' l-EMU. Għalhekk il-parteċipanti kollha qed jaħdmu bisħieħ jafu kemm huwa bżonn ta' valur għandu il-ħin li m'hemmx żmien xinħela. Għalhekk jiena nista' ngħid li forsi ftit iktar fiduċjus minn meta wieħed iqabbel mal dak li smajna wara s-summit, il-kummenti kollha li ħarġu. Imma s-sitwazzjoni hija komplikata u iktar ma jkollok komplikazzjonijiet, ovvjament dejjem se jkollok serje ta', ta soluzzjonijiet possibbli. Ġifri hemm ħafna idejat li forsi ta' min wieħed jikkunsidra imma edejat li diġa ġew konsidrati u tħallow fil-passat, imma oħrajn ġodda li dejjem jifeġġu. Dak li nixtieq ngħid jien huwa li l-sibi ovvjament sakemm itih il-mandat li għandu sakemm jippermettilu u mingħajr ma jidħol ċertu riski tal-balance sheet tiegħu se jagħmel dak kollu li hemm bżonn biex jiżgura li jkun hemm konformità mal-mandat jiġi fil-stabilità tal-prezzijiet ta' żewġ naħat għal żona tal-Euro kollha u anki ġifiri bħala riżultat ta' dan l-istabilità finanzjarja Jiena mhux l ewwel darba qed dan il kumitat li aħna se nsommu l-linji ta' likwidità miftuħa għal banek solventi kollha fi żona tal-Euro nixtieq nispiċċa billi ngħid li aħna qegħdin inħarsu b'ħafna interess l-idejat kollha. Qegħdin nifluhom, qegħdin nistudjawhom l-istanf tiegħi tal sibi il-ħin kollu bajnejhu widnejh miftuħa għal affarijiet ġodda li forsi nistgħu nirrikorru għal-jom f'din il-kriżi ta' li għanna palissa. Grazzi ħafna. Sir Filip Lambert, Grazzi ħafna, Sir President. Jek l-Unjoni tal-Banek, Sir President? Atma eh, t-kupra? Xi eh, kapit tal-istati u inti u koll, irridu li kunem eh, rwol ikbar għall-ECB, inti bħala parti mill-istess kwartet, tajt li għanna namri xaħġa biex ehm, biex nirkupra mill-deficit ehm, demokratiku. Jien għandi problema unek għax ECB huwa li siet um, ehm, responsabli mill-banek kollha inti topraw um, indipendentament m'għandekx trasparenza fix-xogħol tiegħek, m'hemm ebda trasparenza fil-operazzjonijiet tagħkom. Jiġifieri jekk insegwu lilek aħna qed niffaċċaw il-trasformazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'reġim ehm, ċiniż iżda fiċ-Ċina għandek il-gvern u l-partit li qed jistruwix il-poplu u hawnhekk għandna kollox bil-maqlub. Inti bħala kap tal-ECB tħossok awtorizzat biex tajt kif naqsmu l-kapitalu u xogħol e, f'rigward tal-profetti issa f'rigward tal-kontratti eh, soċjali tagħna inti tħossok li jantorizzat biex tmur li l-en mill-mandat tijak kif aħna eh, se, se nafdawk bizziet responsabilta binqas responsabilta dan u argument ċar jew ta' tiżiet trasparenza dwar dak li qed tagħmel illum u nissuġġerixxi li li tuża l-129 tal-trattat fil-gwart tal-ECB, fil-gwart tal-trasparenza. tal ecb fil tal trasparenza tal fil gwart tal trasparenza qabel ma natuk iżjed eh, setat fidejk. Grazzi ħafna. Aħna ma rridux iżjed setat. Eh, eh, le, mhux minnu huwa l-Kunsill Ewropew illi talab illi jkollna mekanizmu ġdid ta' sorveljanza u talab illi nużaw artikolu speċifiku tal-trattat, tal aħna maħniex qed nitolbu iżjed setat. U jiena qed biċċar Xinu ma l-kondizzjonijiet fejn dawn is-setat ikbar għandhom jingħataw li sibi jekk m'għandniex dawn il-kondizzjonijiet fil-post, eh, għandna ninsew il-setat miżjuda għax jew nagħmlu ħaġa tajba jew le. It-tieni puntana jina ma naqbix mija fil-mija Mijak naħseb li aħna trasparenti ħafna trasparenti u il fat li qegħdin hawnhekk illum juri li aħna trasparenti. Dan jintwera permezz tal-konferenzi stampa, tal-politika, tal-ħafna pubblikazzjonijiet il-diskorsi, il-membri tal-bord tal icb jitkelmu ehm, ta' spiss jekk għandek xi suġġerimenti f'dan ir-rigward aħna lesti ehm, inkunu iżjed trasparenti. Intkom trasparenti fir-rata tal-prodotti taħt il-programm tal-SMP jekk jogħġbok. Ħan nispiċċa jekk jogħġbok. Mhuwiex elett, veru, dan huwa skont it-trattat jekk trid biddel dan u inkunu eletti għamel proposta. Issa fl-aħħar, skużani, il-President jgħid jekk jogħġbok tiħċans biex jirrispondi qabel ma nibdew. Mhux hekk l-affarijiet f'dan il-kumitat. Mela, ir-risposta tiegħi l-aħħar punt tiegħek. Spiss il-President tal icb u mhux biss, iżda anki l-gvernijiet tal-Banek Ċentrali Nazzjonali jitkellmu dwar affarijiet li jisom barra mill-mandat mil, tal-istrumenti tal-monitoraġġ. Tal Jiena ma nistax nitkellem fisem il-gvernijiet il nazzjonali tal-Banek ċentrali nazzjonali, iżda nista' nitkellem għalija stess. Situazzjoni normali fejn m'għandekx bilanċi tal-current accounts jew fejn m'għandekx frammentazzjoni tal-żona tal-euro, fejn m'għandekx għalfej kollok il-reformi strutturali, u nista' nkompli għaddej fuq dan l affarijiet fejn għandek il-budgets li jinstabu f'sitwazzjoni tajba il-mandat tagħna biex niżguraw l-istabilità tal-prezzijiet fi żmien meta ta' żmien medju għal żona tal-ewra kollha timplika l-istabilità finanzjarja. Iżda jekk m'għandekx riformi strutturali, jekk għandek ehm, konti tal-banek li mhumiex sostenibbli, jekk għandek frammentazzjoni, ma jistax ikollok stabilità finanzjarja bħala l-effett sekundarju hawnhekk għalhekk li tibiu importanti f'żoni li jisom mumiex marbutin ma da xejn mal-rimit um, ehm, U għalhekk il-President tal-ECB rrit jitkellem eh, fuq xi affarijiet, per eżempju, li jkollok il-finanzi pubbliċi b'sodi. Din mhix sitwazzjoni li toġobna, iżda eh, ikkonna ta' bil-fors nagħmlu hekk. Jiena nistenna sakemm titkellem dwar il-kumpens għal-bankers, eh, per eżempju. Umbat nitkellem dwar da kollu. Skużani, ma jiena diġa tkellem dwar dan għal-kumpens. għal kumpens tal-banek bħala il-kap tal-SFP u anki tal-ECB. Tista tara dwar dikjarazzjoni fl-istampi, fl-istampa li jena għamiltu, tkellim dwar dan diversi drabi, mux biz dwar dan, iżda tkellim ukoll. Kont, kont saqsejtni fuq il-sim tal-profitti bejn eh, l-azzjonisti, inti tajt li rridu innaqsu il-pagi. Skużani, ma dina għan miex dialogu għawnek. Għawnek għanna komitat kollu li jrid jitkellem. Jina għandi najt li lek, Filippi għandek ikollok il-fiduċa bċawnek. Skużani, ma nasab li spiegajt lek il li nitkellmu b'dan il-mod, jekk inti għandek mandekx eh, kontijiet bankari li mhuwiex sostenibbli trid tagħmel tieħu ċerti azzjonijiet u għalek l-liżbi qed taġixxi b'dan il-mod. is Kej Kirchbok? Kej, konsili Kirchbok. Skużani, sudragi li wasal jina jiena tatni nota tal-mistoqsijiet tijak u l-tweġibit tijak u jiena se nipprova ma nirdoppjax il-mistoqsijiet li għandi. Jekk eh, l-ewwel ngħid il kumenti tiegħek dwar l-Unjoni Bankarja u hemm implikazzjonijiet dwar l-Unjoni Bankarja għall-żona tal-Ewro għal bqija tal-27 fl-Unjoni Ewropea bekk nixtieq nisma' d-dikjarazzjoni tiegħek fuq l-implikazzjonijiet u l-riżultati ewlenin fil-gwar tal-suq ewleni għal ehm, prodotti finanzjarji jekk ikollha Unjoni Bankarja mill-viċin tal-17. Nasab li għawnek qed titkellem fuq punt kumpless għandi najt l-OMET illi għawnek qed niddiskutu l-Unjoni Bankarja dwar id-deċentralizzazzjoni ta' sorveljanza minħabba situazzjoni tal-oro. U mhux minħabba situazzjoni tal-Unjoni tal Ewropea. U għalek ma nix ninsaw illi ħafna mill-li l illum għandu xaqsa ma' zona tal-oro. Issa jiena naqbel 100% illi għanna namlu hekk waqt li nżommu il-suq waħda singlu. Għanna nilħu iż-żewġ għanijiet. Jekk nitilfu għan wieħed niddajfu l-euro, jew inkella niddajfu il-suq singlu, jew nitilfu l-euro wkoll nistaw inwet dak kollu u jiena għandi fiduċa li l-proposta ta' kummissjoni um, dan il-mod u iż-żewġ għanijiet. Grazzi. Grazzi, Marita Mataja, sikjoġbok. Grazzi. Sur President, jiena se lura għal-mistoqsija tal-bidu u r-referenza li inti għamilt għal għatna ta' punt 2.5 fil-rata ta' interessi. Semmejt dan il-punt, jisu kien eċjazzjoni li jettimira li l-ġejjeni u mux ħaġa li aħna naqblu fuqa, specialment fil-gwart ta' ġejjeni fit-tul. Mela, Sir President, id-diet li din il-miżura tista' tittieħed għax il-pressjoni tal-inflazzjoni kienet tiġi kontrollata fl-2011 kena inflazzjoni li situazzjoni ta' inflazzjoni li kienet kontrollata tajba. l ecb kienet zidet il raz ta' interessi f'żewġ eh, situazzjonijiet u dana waslet għal biex il-riċessjoni daret għall-ar fil-Europa f'dan il-kontest jiena nixtieq insaqsi peress li l-ECB kella terġa tiddefinixxi l-istrateġija diversi drabi f'rigward ta' dawn il-rati ta' referenza peress illi maħniex qed naraw xi rkupru um, ekonomiku, maħniex qed naraw l kupru ekonomiku um, u laqas fil-ġejjini bikrija taħsbu illi dawn ir-rati um, ta' interessi u ta' referenza jistgħu jitnaqsu anki iżjed um, fuq meta ta' żmien medju jew anke uh, fil-qasir u anke fit-tul. U anki u fil-gwad ta' rati negattivi fil-gwad ta' krizi li qed ngħaddu minna. Tasbu li dina tkun għażla biex eh, jinkisbu l-miri tiegħek speċjalment għal pajjiżi fil-Ewropa ċentrali u dak il-pajjiżi li għandhom ekonomiji jiet integrati. Inti għamilt referenza għal Portugal, inti qed li Portugal qed eh, jimira fil direzzjoni tajba għal biex jilħaq il-disciplina budgetarja. Jiena nixt insaqsi u nikkonkludi hawnhekk jekk ikonna sorveljanza għaf fil-banek ta' li din struttura fil-post tista' tiġi eh, titħalla lura wis fil-xi ġurnata. Jekk jogħġbok żommu f'minuta jekk jogħġbok. X'kienet l-aħħar tal-mistoqsija tiegħek jekk jorbok Portugal? L-aħħar parti tal-mistoqsija tiegħek tiegħi kienet jekk jista jkollna liċenzja ta' għall banek għal stabilità bankarja permezz tal-liċenzja. Din Dina tista' tkun sistema illi permess tagħha nisaw nevitaw il-sistemi ta' sostituzzjoni f'pajjiżi bħal Portugal per eżempju, jew dawk li huma suġġetti għat trojkja bħalissa jkjerġbok. Mela, għandi ngħid. Inti semmejt il-politika monetarja li tħannani għal sena li għaddiet, iżida fil-rast ta' interessi, u inti rbadda kollu mal reċessjoni Fil-fat, reċessjoni li qed ngħaddu minna llum, sa ċertu punt, kienet l-effett sekundarju ta' xi ħaġa li jinbdiet is-sena li għaddiet f'xi Awwissu jew Settembru. kienet il majnament il, tnaqis fil-kreditu li ġara fl-axħar parti ta' sena li għaddit. Dana ġara minħabba żewġ raġunijiet. L-ewwel net il-bżonijiet finanzjarji tal-sistema bankarja fl-ewwel sen fl-ewwel parti ta' din is-sena dina kienet 230 biljun euro ta' bonds bankarji li um, kienu maturaw fl-ewwel parti ta' din sena u 300 biljun ta' ta' bonds sovrani li maturaw eh, din is-sena wkoll. Il-biċċa kbira tal-banek fil-żona tal-euro sa' settembru u ottubru waqfu milli jisilfu għax beżaw li ma kienux se jilaħqu mal dawn il-bżonijiet kollha u bekk wasanna għal żewġ operazzjonijiet illi solvaw il-bżonijiet tal-finanzi sa' ċertu punt sal kbira il-kondizzjoni preżenti ekonomika taż-żona tal-Ewro miex minħabba ir-rati tal-interessi li kienu li wis iżda minħabba il nuqqas tal-likwidità. U l-politika eh, ta' kreditu implikati it-tieni raġuni għal dak kienet il-frammentazzjoni attwali tal-zona tal-euro eh, kien eh, waslet biex um, il-finanzi tal spiċaw għax ma kienx hemm il-possibilità li jiċirkulaw il-finanzi fi żoni tal-oro. Dik kienet l-istampa sħiħa tas-sitwazzjoni attwali. Aħna ndunajna illi l-inflazzjoni kienet et tiżviluppa favorevolment fuq medda ta' żmien medju aħna sibna illi li kien għaref illi naqsu l-rati ta' interessi. Jekk se nagħmlu iżjed minn hekk, naf li ħafna persuni hawnhekk forsi jafu eh, tafu x'inhija l-mistoqsija xafu li il-risposta xafu li ma nistax niddeċidu minn qabel irridu nħarsu lejn l-iżviluppi situazzjoni attwali u mbagħad niddeċidu fil-Kunsill dwar x'għandu jsir wara Issa dwar l-aħħar punt tiegħek tal-Portugal dak li jiena qed qabel jibqa' skont il-limiti tal-mandat tagħna aħna se nagħmlu kull memson biex intejbu s-sitwazzjoni fi żona tal-ora għall-istabilità tal-prezzijiet fuq iż-żewġ naħat mill-punta di vista tal-istabilità tal-prezzijiet. Sur Terħo, um, fil-summit li għaddit kien hemm ħafna akkużi um, dwar dak li ġi deċisja jew le u dawn l-akkużi um, għaddejn ġmilom. U għal darboħra l-effetti pożittivi ta' deċiżjonijiet li tieħdu uh, damu biss 48 sija. F'din is-sitwazzjoni attwali meta kwalunkwe dikjerazzjoni li sin minn pajis eh, kbir jew sajr fil-naħa ta' fuq jew fil-naħa tisfel jidru li jett iwaqqaw l-effetti pozittivi li sibi inti xtaħseb xpassi sodi jistaw jittihdu eh, mill-li sibi biex l-istabilita aħna nasbu li tasbu li din situazzjoni kurrenti se, se tibqa għaddejja għal ħafna snin u trid taħseb li ila għaddejja ġmiela għal ħafna snin ukoll. Inti referejt u bir-raġun għal mod kif il-konklużjonijiet tas-summit tas ġew preżentati mill diversi partiċipanti f'dan il-proċess. U naħseb li għandek raġun. Is-summit huwa proċess fih il-kredibilità tiegħu għal diversi raġunijiet. L-atturi fih li kunem fih huwa l-ola f'pajjiżna minħabba l-pozizjonijiet politiċi tagħhom. Iżda l-summit fih il-kredibilità jekk la darba jitilqu dawn l-atturi ma jagħmlux dikjarazzjonijiet li morru kontra konklużjonijiet tas-summit li huma wara kollox appoġġawhom u dana jod għal parċipanti kollha. Naħseb li dan il-punt huwa wieħed fundamentali ħafna dwar kif nistgħu nimxu qudiem. U jiena għandi kull fiduċa li fil-ġejjeni is-sitwazzjoni se titjieb eh, fil-gwart tal-passat. Inti eh, tlab eh, mistoqsija fuq il-kredibilità tal-ECB u għacħar li ma tantx hemm affarijiet li l-ECB jista' jagħmel um, dwar dan jenat li l-ECB jista jgħamil ħafna affarijiet iżda ma nistawx um, ma nistawx nagħmlu xi ħaġa dwar dan. L-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu hawnhekk huwa li nżommu kredibilità tagħna. Nagħmlu kull ma ma naħsbu li huwa korrett, nagħmluh flimkien illi nintarfu illi qed naħdmu mod kumpat flimkien ma' uda u ma naġixxux barra il-mandat tagħna, li l-in minn mandat tagħna. M'hemm xejx tinkiseb jekk nitolbu l-istituzzjonijiet li jaħdmu fil-żona tal-Ewro illi jmorru li l-in mill-mandat tagħhom nasab li bekk ikisser il-kredibilità tiegħu mhux is-saħħa l-istess kredibilità jew għalmenu jixekkel l kredibilità tal-Unjoni kollha. Kemm mi u bekk għandna noqogħdu ġewwa l-mandat tagħna, jiġifieri li nfittxu l-istabilità ta' prezzijiet fuq medda ta' żmien medju skont il-mandat tagħna. Grazzi. Għal PPE, Sir Pablo, eh, Pablo Jgħiġbok Salva. Grazie ħafna. Signor Chair, President Draghi. Kif nafu l-axħar riżultati tal-Kunsill kien pass importanti ħafna biex nitolbu il-għall-Unjoni Bankarja aħna konna t-defendu l-Unjoni Bankarja bazi ta' tlet pilastri sorveljanza Ewropea, DGS u, l-fondi ta' rezoluzzjoni. Din hija ħaġa li eh, naqblu magħha il-koll u inti ġbit l-attenzjoni għal dan il-fat l darba li tkellem, tizda hemm xi punti xi dubji li għandna ċarawn fil-gwart tal-sorveljanza ċentralizzata konklużjoni tal konsil għamlu ċara li se jkun hemm relazzjoni mill-viċin mal-ECB u anki mal, mal se jkun hemm proposti mill-Kummissjoni dal-waqt jekk il-BCE għanda il-sorveljanza fideja, nishti nkun naf xinni għal-opinjoni tijak fil rigward tal-interazzjoni bejn il-BCE u l-banek li mumi parti ta' zona tal-Euro. Ovvjament, aħna u nevitaw li niksru l-Unjoni Monetarja. Nishti insaqsi u kolli ma' banek għandhom jiġu sorveljati kolla jew għanna nkodna sorveljanza sistemiċi jew dawk transkofinali issa frigwat tal-fondi ta' risoluzzjoni nixti ehm, insaqsi x'tip ta' skema li bit iħoss li hija li adegwata li di es jew il-dawk eh, ta' risoluzzjoni Et issaqsu il-mistoqsijiet kollha diffiċli diffiċli biex tirrispondihom għax għadna kif bdejna dan il-proċess hemm żewġ modi kif tista' taħseb kif nistgħu nissorvelja l-banek. Hemm tlieta fil-fatt. L-ewwel wieħed jgħid illi l-istituzzjonijiet ehm, importanti sistematikament jew transkofinali għandhom jirrisorveljati, ġifieri jekk dawk jekk dawn jfallu jkollu impatt fuq l-Unjoni kollha. It-tieni ehm, mod taħseb huwa li l-istituzzjoni sistematiċi mhumiex biss dawk transkonfinali iżda iżda istituzzjonijiet kbar u domestiċi biss. Dawn ukoll għandhom ikollhom sorveljanza li tmur lil mill livell nazzjonali. It-tielet mod kif taħseb huwa li le biex nevitaw it-tawix kompetittiv għanna jkollna il-banek kollha li jiġu sorveljati il-banek kolla hija dan xi fisser. Kien hemm artikolu li rifera għal 6,000 jew iżjed 600,000 jew iżjed. Fil-fatt aħna se noqogħdu fuq is-sorveljanza nazzjonali. U maħniex sem nibdew mill-bidu. Hemm sorveljanza, hemm sorveljanza daqs hemm banek fil-fatt eh, x'aktarx li iżjed minn 6,000 mill-miżona tal-ura kollha Importanti li niftakru illi huma qegħdin hemm għamlu xogħolhom eh, f'xi każijiet b'ħafna suċċess b'każijiet oħra eh, binqas suċċess iżda dik hija sitwazzjoni fejn l-affarijiet ma sarux so aħna nippruvaw intejbu l-proċess jidher biċ illi il-loġika il għaliex għandna jkollna ehm, sorveljanza ċentralizzata hija iżjed b'saħħitha fil-gwar tal-banek li huma l-ikbar banek dejjem tista' targumenta li l-banek iż-żgħar jistgħu jiġu sorveljati minn sorveljaturi nazzjonali li għandhom ħafna iżjed għarfien dwar bank reġjonali żgħir minn ħaddieħor li qiegħed x'imkien ieħor barra mill-pajjiż pereżempju. Hawnhekk aħna tinħarsu lejn dawn it-tlet modijiet kif taħseb, iżda jiena żgur li l-arranġamenti preżenti kif ukoll dawk tal-ġejjeni se jfissru li aħna nkunu nistgħu nwieġbu għal din il-problema. M'għandniex għalfejn nażlu ġili konna nażlu jew ħaġa jew oħra iżda jiena naħseb li l-arranġamenti sitwazzjoni tant huma validi u tant jitlu fil-font u tant huma mfirxin illi jatuna il-possibilta illi niksbu l-aħjar riżultati. Grazzi. Nisir Udo Bolman ikaġbok. Sur eh, President Draghi. Li Skont il-kapit tal-gvernijiet tal-istat wara l-aħħar summit se jieħdu iżjed attività, se jsiru iżjed attivi, iżda fl-istess waqt id-daqs tal-fondi huma limitati, ġifieri 400 biljun huma eh, disponibbli inqas minn min volum ta' rifinanzjament fl-Italja dan huwa fond li se jieħu iżjed xogħol fideh iżda għandu finanzi limitati. Dan huwa messaġġ għal għassu bħala parti mis-soluzzjoni jew messaġġ issu li huwa parti mill-problema. It-tieni punt il kunsill ta' Sperti Ġermaniżi il-ħames eh, orrefa ekonomisti li jistudjaw situazzjoni ekonomika għalu li wara l-għawlja tal-Lulju Meta titkellem dwar debitu tal-paketta finanzi, hawnhekk qed nitkellmu dwar miżura fit-tul, miżura importanti u ma jgħidu li f'dan ir-rapport li dan il-pat biex um, tħallas il-dejn mhux se jaqa' taħt il-liġi kostituzzjonali Ġermaniża u lanqas taħt il-liġi kostituzzjonali Ewropea. Inti se tifavorixxi pat bħal dan biex um, jitħallsu id debiti jekk jogħġbok. Mela, l-ewwel net għandna nħarsu lejn ir-riżorsi kollha tal-ISM u tal-ISF li hawnhekk nitkellmu dwar xi 800 biljun. Jiġifieri eh, ħafna kbar. Iżda għandek raġun, id-daqs huwa importanti. Iżda l-effettività hija importanti wkoll jekk mhux iżjed importanti. Jek inħarsu lura lejn l esperienza tagħna taħt li jesef, dina ġiet disinjata xi tliet snin ilu f'dak iż-żmien dak l-ammont ta' flus kien ikkonsidrat bħala kien hemm ftit nieqes milli dak li kien hemm bżonn skont in-nies iżda mhux daqshekk nieqes milli jidher issa illum il-ġurnata. il ġurnata Iva, importanti da sizda fl-aħħar mill-aħħar kemm effettiv il-mekanizmu huwa importanti hawnhekk u l-esperjenza li kellna taħt id dizin tal-IFS kienet li kien diffiċli ħafna biex tuża. Mela, il-passi ta' dan l-aħħar kienu li żiet importanti għax bażikament fissru il ism li u l isf sar iżjed flessibli u tista' tużaħ iżjed milli stajt qabel. Għandek firewall enormi iżda illi kien dizinjat biex ħadd ma seta' jużaħ allura kien inutli. Allura issa għanna is-sitwazzjoni preżenti sar iżjed flessibbli specialment fil ta' kapitalizzazzjoni diretta tal-banek dan jista' jsir biss meta sorveljanza edha f'posta għandha tkun taħt ċerti kondizjonijiet taħt kondizjonijiet speċjali iżda għandha tkun taħt ċerti kondizjonijiet sforzi saru biex dana sar operazzjonali frigward tal-operazzjoni fissu. u biss taħt ċerti kondizjonijiet taħt kondizjonalità għandna nżommu daf moħna kif int qabel fil-gwad ta' summit intqalu ħafna dikjerazzjoni differenti um, wara s-summit għalek għanna namlu ċara illi l u hija flessibli iżda zammet il-kondizjonalità illi kienet tipika tad dizin oriġinali tagħha. Għalek għamilna pass il qoddim issa għanna 800 biljun kollox u ma iżjed flessibli u se jintużaw. Se jintużaw b'mod li mhux se jżid bla bżonn id-debitu um, pubbliku tal-pajjiż Dan huwa importanti ħafna għax id-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar summit għall-ewwel darba ipprovaw jiksru ir-rabta bejn il-banek u s-sovranità. Eh, is-sovrani. Il-poplu se jgħid żgur ma mhix biżej żgur li nisgħu nagħmlu iżjed iżda dan kien il-pass l-ewwel pass. U għalhekk qed meta ħriġ mis-summit jiena kont ehm, kontent ħafna bir-riżultati tas-summit. Grazzi. Skużani, vi rigward tal-redemption funds. Il-fond il-redemption funds u il-proposti il simili ma jistawx jiġu eh, ġudikati f'iżolament li zit importanti kwalunkwe proposta li tipproponi l-sim tad-debitu jew kif kienu jgħidu fl-antik li wieħed jieħu fideħ il-dejn ta' pajis ieħor jew ir-reċiproka illi l-ispess fuq il-debiti jisiru reċiproki wieħed irid iħares lejn sekwenzja hawnhekk kif suppost aħna qed nimiraw lejn l-Unjoni Fiskali. Iżda l-Unjoni Fiskali ma tistax timbeda fil-gwad tal-Unjoni ta' Trasferiment Dan għanna naslu f'dak il-punt bekk għalek din skema hija waħda tajba iżda trid titqis biss fil-perspettiva ta' Unjoni fejn il-pajjiżi u rew il-kapaċità tagħhom illi illi dependu minnhom biss mingħajr xi għajnuna minn barra. U jiena għandi ngħidlek li din proposta hija waħda intelligenti iżda għanda titqis mod eh, bordni sekwenzjali u mhux f'iżolament. Grazzi. Thank you uh, for LD uh, Ramon. Grazzi, Ramon Tremosa. Grazzi, Sharon. President Draghi. ħanitkellem bl-Inglis. L-ewwel mistaqsija, il-flus ma waslux bħala politika u ma waslux għal titjib tal-policy monetarja fi Spanja. Fuq il-kapitalizzazzjoni tal-banek Spanjoli bil-flejes tal-Unjoni Ewropea, xinu ma l-kondizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea biex wieħed jobbliga illi bank jala? U biex nikompleta l-mistoqsija ta' Filip Lambert, meta il meta se il-Bank il, Centrali Ewropea jibda jippubblika il-pjanijiet il tiegħu bħalma jamlu banek oħrajn. Grazzi tal-tliet mistoqsijiet. L-ewwel waħda fuq l-LTRO. Jek ti permetti li jena mishtiq. Il-mistoqsija tijak namel aktar ġenerika. L-LTROs ġew kritikati għal żewġ raġunijiet differenti. Waħda hija il-kritika impliċita illi qed tagħmel inti ġentilment, imma edem qed tajt kif jista' jkun illi l-LTR ma waslitx fil-ekonomija reali, għaliex ma tistax tamel b'mod li l-banek jamlu xi ħaġa biex ikun jistgħu jużaw il-flus illi jiselfu uh, eh, kondizjonijiet favorevoli mill-ECB biex jgħinu l-ekonomija u l-oħra kienet kważi il-kontra. Ma tistax inti titlob tixtri direttament il-bonds, allora inti qed tiffinanzja l banek e, birħis biex ikunu jistgħu jixtruhom huma. U dana bekk edha qed iddur b'ċerti punti, b'ċerti artikoli fit-trattat. U dawn iż-żewġ kritiki edin jajdu l-istess ħaġa li aħna nistaw najdu l-banek e, e, bil-flus, xiamlu bil-flus li qed jiselfu mill-ECB. Uma jassumu li pratikament l-ECB tista tagħti l-flus u tajt e, li l-banek x'għandhom jagħmlu bihom il-flus. Dana mhuwiex possibbli huwa diffiċli ħafna fuq livell nazzjonali. Ma naħsibx li hija ħaġa li wieħed jixtieq laqqas, speċjalment tal-implikazzjonijiet ta' żmien twil, però hija bla dubju ħaġa diffiċli li wieħed jagħmilha fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Mhix ħaġa mixtieqa l-implikazzjonijiet tal-żmien twil, forsi nistgħu nagħmluha fil- żmien il-qasir, imma fi żmien twil mhuwiex mish ħaġa xirqa. Ħannati eżempju speċifiku, jena fl-Italja fil-sebajniet kienem konċett ta' kreditu total intern illi kien isu għandek torta u l-Bank ċentrali jista' jiddeċidi kemm kreditu jista' jagħti lill-gvern uh, brati sussidjati, kemm kreditu għandu jmur lejn is-settur privat u kemm għandu jmur f'din il-parti u fuq il-parti l-oħra. Issa din il-sistema, produċiet banek illi ma kienux kapitalizzati bizzejiet, illi kellhom bil-fors jisilfu għal klienti ħżina, u kellhom jużaw l-allokazzjonijiet tal-kreditu u spiċċaw biex ikollhom rati tal-20-30%. Tina miex ħaġa prattika li wieħed jagħmilha fi żmien twil. Però anke jekk wieħed jirnexilu jamlu da, jirnexilu jamel dan, għandu jkollu l-possibilità jimmonitorizza il-banek eh, tal-zona euro. Fl-aħħar LTRO kien hemm iktar minn mit banki li issellef minn għandna. U rridu niżguraw li l-flus se jmorru fil-post il wieħed ikun irid. U din hija ħaġa diffiċli ħafna. Però ħan żid ħaġa oħra. Din l-idea illi aħna nistgħu nintervjenu fejn l si jista' jislef il-flus l banek kifat miex ħaġa ta' min jishtiqa, imma tista' tkun konċepibbli jekk u għaveru li l-LTRO ma daħalx fil-kreditu tal-pajizi ta kollha tal-Unjoni Ewropea. U dan huwa veru għal ċerti pajjiżi il-banek li jiselvu mill-ECB fil-fatt silfu lil ekonomija reali taħħom l-SMEs għal kumpanije għal ċerti pajjiżi mamlu differenza, mamlu l-ebda differenza, imma mal pajjiżi oħrajn eh, dawn l-LTROs u ikonċidew noqqas ta' kredit fil-suq tal-kreditu. F'ċerti pajjiżi hemm eh, kontrazzjonijiet li il-krediti jisiru iktar diffiċli li jimmobilizzawhom minn pajizi oħrajn. It-tieni punt F'ċerti pajjiżi wieħed jista' jkollu bżonn illi l-banek inaqsu l-leverage għax għandhom ħafna assi ħżiena fuq il-bilanċi tagħhom u jridu jillikwidawhom dawn l-assi. U per eżempju ma rajna lebda flus imur fil-ekonomija reali fejn kien hemm pajjiżi li kellhom bżonn din id-deleveraging eh, bżonn juża. U għal din raġuni qed naraw li huwa diffiċli għax il-pajjiżi jaġixxu b'mod differenti għall-istess operazzjoni. Però <clears throat> aħna xi ħaġa minnija. Aħna għamilna xi ħaġa biex nipruvaw inżidu il-probabilità illi is-self mill-ECB fil-fatt se jmur lejn il-finanzjament tal-ekonomija reali. Meta aħna espandejna ir-regoli ta' eligibilità tal-garanziji illi il-banek jistaw jihdu l-ECB, aħna għamilna propju dan. fis li aħna permettejna li dawn il-banek jistaw jużaw anki claims ta' kreditu, ċoe il-flus il huma silfu għas-settur privat, dawn jistaw jużaw bħala garanzija biex jisselfu minnant l-ECB. Għal-daqsant illum il-banek jafu illi jekk huma jisilfu l-settur privat, huma ikollhom pratikament garanzija u jistgħu jistilfu iktar mill-ECB. U din hija miżura konkreta illi ħadna. Naturalment, irridu nkunu sensitivi ħafna lejn ir-riski ir-riski kbar. Inti maċ kif ħagġel il-banek jalqu. <laughs> Se jkun diffiċli li wieħed jippubblika l-minutes. Ija naf <laughs> nirrispondi. Kif wieħed jista' jobbliga lil banek jalqu? Dina fil-pajjiżi kollha. Dan huwa proċess li qiegħed fidejn l net gvernijiet u tieni eh, l-autorità ta' supervizjoni. Tradizzjonalment il-proċess jagħmel hekk il-supervizur nazjonali illi evalwa il fat illi ċerta bank illi mhuwiex fattibbli mhux iktar fattibbli, allura mbagħad il-gvern jiddeċidi x'irid jagħmel. Għax ħafna drabi meta jala bank eh, jista' jkun hemm impatt fuq il-gvern nazzjonali, fuq il-budget tal-gvern nazzjonali, għal standan proċess konġunt l-autorità ta' supervizjoni jibat sinjal lil gvern u dak dik il-parti tal-gvern li jittratta tal banek u li hemm bżonn u ċerta banka u il-gvern jagħmel intervenzjoni tiegħu. U għaliex ma, ma nippubblikawx il-minuti aħna tal-laqgħat tagħna. Din ilhom jistaqsuha din il-mistoqsija mill bidunetta li icb tista' tajda intu ukoll di xarin anki lil predeċessur tiegħi hija e, e, e, jina zguri li Zgura illi iktar minn darba waħda għamlu ili din mistoqsija. Anki e, e, minn dan il-komitat stess għamlu għalili din mistoqsija. Hemm raġunijiet, hemm raġunijiet importanti. Aħna qegħdin fil-żona euro. Aħna maħniex pajjiż wieħed u rridu nżommu kemm nistgħu l-indipendenza ta' kull gvernatur singolu membru tal bank. Il-gvernaturi meta jiġu fil kunsell ma mandomx miktub mm, l-istituzzjonijiet eh, mandomx il-Bundesbank, Banka d'Italja, eccetera, għandhom ismijiet tagħhom huma qegħdin hemm f'kapaċità personali. Għal stant huma indipendenti u dan il-proċess jiġi protett bekk. Barra minn hekk hemm anki il-kwistjoni ta' strateġiji ta' komunikazzjoni differenti illi l-banek ċentrali differenti għandhom fil-Renju Unit u anki eh, fl-Istati Uniti l-istrateġija hija li publikaw il-minuti u jgħidu kol li er- il-taxxa tal-imax ta' tibqa' fuq dan livell għal tliet snin. Fil-każ tal-Bank Ċentrali Ewropew, l-istrateġija ta' komunikazzjoni hija differenti. Però mhux qed ngħid li mhijiex trasparenti najdu illi l-antana huwa l-istabilità tal-prezzijiet fi żmien il-medju għal zona euro kollha, l-istennija għandha tkun so, solida u tajt mbagħad li su minn dan intkom ikkonkludu x'se jkunu l-implikazzjonijiet għal rati tal-imax u għal politika ta' monitoraġġ ta' monetarja. Dawnu din hija l-istrateġija tagħna Imma naturalment nistaw nirriflettu anki fuq l-idea ta'kom u fuq is-suġġerimenti li għamilt li. Grazzi. Skużani, ċa, Sharon, jiena ħafna mill eh, ħafna mill-konferenzi stampa natijom f'dan is sensu wkoll nagħmelhom anki bħalma kienu speeches minn naħa tiegħi. Għandi mistoqsija Sur Langen il-liberali kollom id-doppju tal-ħin ta' risposti. Eh, sistema jina ma nġlebda kontrol fuq il-ħin ta' risposta. Jina permettejt li l-presidenti komplu ħafna fuq l-LTRO, unbat għatlu anki fuq żewġ punti oħrajn, waqaftu meta eh, eh, il-mistoqsija ta' ġampol ma tax risposta ma kita ta' udu, għal-daston tiġi kif tiġi. U saħna minn li ma namilx soltu, illi nuża s-seta tal-presidenza u namel follow-up u nittolbu jagħmel kumment fuq ħaġa interessanti li għamlu fl-Irlanda illi jitolbu li jkun hemm accountability tal-LTRO u anki meta inti għat illi għettam tagħmel likwidazzjoni ta' bank, allora għat illi wieħed irid imur lejn il-gvern. Jekk ikun li ECB f'dik sitwazzjoni l min set mur inti bħala ECB u għal din raġuni inti għet eh, ti promuovi l-fond ta' rizoluzzjoni, nista' nibda mit-tieni mistoqsija. Eh, Ija, eh, hija mistoqsija importanti ħafna ħafna. Mela, jekk il-rizoluzzjoni ta' bank se jkollha impatt fuq il-budget nazzjonali, peress li dana jiġri se jkollna morru għal-gvern nazzjonali biex nalqu l-bank. U dana jekk il-bank jiġi konsiderati li mhuwiex fattibbli bħala bħala bank, allura eh, hemm bżonn jingħalaq min se jieħu l-pist ta' din risoluzzjoni. Hemm eh, font Ewropew, hemm font eh, tal-Ministeru, eh, u rridu nideċidu min se jieħu sibu, jekk ikonna grupp transkonfinali, jista' jkun hemm il-budgets ta' gvernijiet differenti li se jkunu affettuati. U il-kwistjoni l-oħra tal-accountability tal-LTRO, ċoħ fejmur l-flus Eh, et nifem jena li għandina risposta iktar qasira? Le, nistaw nerġu nġu fuq din il-kwistjoni. Ejn għaddu għal-ħodor. Langen, ba jħuġ kost meta namlu l-mistoqsijiet minnaħa tal-president. Ejkħaut, grazzi. Jena nishtiq nerġa ħaġa fuq l-Unjoni Bankarja, għax inti qed illi din hija ħaġa importanti ħafna biex nifsolvu l-kriżi, u inti għat li inti trasparenti ħafna, allora jena nittama illi tkun tista tkun trasparenti fil-vizjoni tiegħek li għandek tagħmel eh, fil-passi li għandek tagħmel fil-Unjoni Bankarja biex tibda bil-mekanizmu ta' supervizjoni. Jien għadni ma fimx kif nistgħu aħna nisseparaw l-euro, il-banek u il-banek tal-Unjoni Ewropea. Nibdew bl-euro, però separazzjoni mhix ċara, tista' tgħidilna kif inti tittarad U bat, peress li l-Unjoni Bankarja miex eh, finalizzata bil- bil-supervizjoni. Eh, eh, bil Maħna nafu li hemm il-fond u fnaf li fil-proposti li qed naraw aħna eh, se jkun hemm biss 80 biljuni ta' eh, ta', ta, ta euro fl-2023 li mhux biżejjed u tini l-iskema ta' deposito ta' garanzija ta' deposito qed jiġi blokkat mill-istati membri u pratikament dejjem ikun jew ftit wis, jew tard wis, u qed jiġi blokkat mill-Istati membri. Jiena nilqa l-ottimizmu tiegħek, però kif tara inti li aħna nistgħu verament nieħdu passi lejn Unjoni Bankarja u li jkollna biżejjed flus biex ikun hemm eh, banking deposit scheme u mhux li jkollna paroli fil-vojt. Hemm relazzjoni bejn il-klim u kollox u l-kuplament. Aħna qegħdin f'dan il-punt is-summit inħossina għall-ewwel darba prova ta' sustanza għal-klim inti qed tagħmel mistoqsijiet taj intkom qed tagħmlu mistoqsijiet tajbin, inti wkoll partikolarment dawn il-mistoqsijiet għandu jkollhom risposta sa jekk dawn ir-risposti se jiġu mill-ewwel jew se jiġu minn hawn ftit ieħor, din hija kwistjoni differenti. Imma il-kwistjoni hija illi aħna għanna niprovaw niksbu kem jista' jkun issa fit-trattati esistenti. Irridu natu qabel laħar ta' sena konċett raġonevoli ta' Unjoni Bankarja illi mhix ħatkun l-perfezzjoni, bla dubju, pero ija dak il wieħed jista' jikseb lum U iktar ma tkun kif qed tara u iktar tkun kif nara Aħna naqblu perfettament fuq lan aħari. Però l-kwistjoni hija x'nistgħu nagħmlu biex dawn l-anijiet niksbuhom iktar kmini minn tard u bl-istess u bid-dimensjoni ġusta u mhux li jkunu ftit wisq. Dina hija l-problema li jkolli qudiemi ħin kollu. ċertu sens. U fl-istess ħin għandna nirritardaw dan il-proċess Kif qalu oħrajn? Eh, <laughs> um, kien hemm għal, għasem, għasisa sa tibda, hija bla speranza, għax iridu bidlu trattat, iridu bidlu kostituzzjoni, iridu għatma se jkun bizzejiet kull ma namlu. U dana ħafna drabi huwa dak li għajdu anki iswi, huma qed jitolbu ħaġa disperatament, jirnexilhom, però mbagħad l-għada mhux biżejjed dejjem iridu iktar. Għal dastant l-approċċ tagħna llum x'inhu. Huwa pragmatiku, però mhux inqas ambizjuż minn takom, minn tiegħek. X'nistgħu niksbu fil-istruttura eh, legali totali li għandna qoddimna minn ma nitilfu xejn mill-ambizzjoni tagħna. Issa fisse l-IPP Langen. Grazzi, President. Jena minix qed nilmenta fuq il-mistoqsijiet imma li Eh, differenza fil-risposti, fil tul ta' risposta. Jena nixtieq nikkontroduċi dak li għall Lambert. L-indipendenza tal-Bank Ċentrali mhijiex fit-trattati biss, imma hija intenzjonali ma importanti. Enti reċentement għattu kolli li din l-indipendenza għanda tissostitwixxi responsabilità politika. U l-fatt ukoll illi il-president tal Sibi ma ġiex elett jiena sorpris, aħna eleġġejnik f'konvenzjoni kbira u inti sejjer tajb ħafna. Aħna kena diskussjoni fuq din 10 snin ilu u id-dialogu ma li icb u eccellenti u eżemplari. Jena għandi żewġ mistoqsijiet, x'namel. L-onnet fuq il- supervizjoni tal-banek aħna tlabna li kunem iktar supervizjoni u dan ġi accettat mill-Kunsil, però għat m'għandniex unjoni bankarja. Dina ma tlabniex, aħna tlabna il-supervizjoni fil ġermania kien hemm pjanijiet illi il-Bundesbank għandna nitolbuh. Però dana dana eh, ma, ma neħinih dal-pjanu, rriti saħħaħ l-IPA Pero rridu ningarantixu l-indipendenza, xinu ma l-punti essenzjali għal din il-problema? Inti għacċa ħagġa u kol fu l-Italja, l-Irlanda, ba l l portugal bil-klim pozitivi, per ma sammeċ li ċipru u l-Greċa. Inti xtaħseb fu il-rikapitalazzjoni tal-banek illum. Illum għanna liġi tal-kompetizjoni. Hemm il-Landesbank kif tista tara din il-rikapitalizzazzjoni għaw f'dawn il-banek minnajr ma eh, morru kontra il-liġi tal-kompetizjoni illi jafidejn il-komissarju eh, għal-kompetizjoni. Eh, Grazie. Tal-mistoqsijiet, bħal oħrajn mhumiex faċli l jir jirrispondiju, ma il-proċess għadu kif imbeda. Infatti għanna nużaw il-klim Unjoni Bankarja, forsi però għanna nużaw il-klim Unjoni tal-Swiq Finanzjari, għax dana huwa l-għan tal-proċess fi żmien twil. U veru li fċerti pajjiżi hemm iktar diffikultà li wieħed jinkludi iż-żewġ aspetti l-oħra tal-Unjoni Bankarja, ċoħe il font ta' riżoluzzjoni u il-garanzija il Ewropea ta' garanzi ta', ta depositi. E rifukaw fuq l-affarijiet li nistaw, li nistaw namlu immediatament, ċoħe supervizjoni. E naraw x'tip ta' fonta ta' għanna fidejna. Aħna nistaw dan nifinanzjaħ publikament, jew għanna nibdew fonta rizoluzjoni finanzjat privatament finanzjat mill-industrija, forsi anki bil eh, bitħulli jitħullu mill-FTT. Forsi. Umbat, it-tielet punt, xinu għal-aħjar skema ta' garanzija ta' depoziti li nista' jkollna. Jien naħseb illi il-kwestjoni tal-gvern Griku għanqas progredit mill-oħrajn għax issa għanna direttiva bazata interament fuq l-armonizzazzjoni tal eh, skemi ta' garanzija tal-depositi nazjonali. Però hemm sekwenza li importanti hawnhekk. Aħna ma nistawx nibdew bil-Deposit Insurance Guarantee għaliex tinvolvi ċerta mutualizzazzjoni u aħna dana riduħ mux ma ridux li jkun il-bidu imma it-tmim ta' din l-Unjoni Bankarja. Għal daqstan taħna għanna speranza li nimxu ħafna l-qoddim tajjeb bil-supervizjoni, u bata hawnhekk għandek raġun aħna li sensibu arranġamenti interni xirqa illi minnaħa waħda se jżommu l-indipendenza monetarja tal-ECB fuq il-naħa tal polisi monetarja u minnaħa l-oħra se se tagħmel supervizjoni għawija, effettiva, imma anki supervizjoni li tista' tibbenefika mis-sinerġiji tal-gvernijiet li huma stess se jkunu anki supervizuri. Dan sar f'ħafna pajjiżi u jista' jerġa' jisir fuq livell tal-Unjoni Ewropea, bla dubju. Grazzi. Issa għal SND. Tixti terġa ta' ċaġa? Ejva, fuq il-bicċa tal-kompetizjoni. Ok. Mela, il-mizuri kollha illi mill-2008 ittieħdu Issa jew biex nirrikapitalizzaw il-banek jew biex nigarantixxu l-espożizzjoni tal-banek, ittieħdu bl-autorizzazzjoni tal-autorità antitrust fil-Kummissjoni, tal-autorità tal-kompetizzjoni. Għal daqstant kollha kemm huma kienu koerenti mal-qafas tal-kompetizzjoni. U jiena nistenna anki ir-rikapitalizzazzjoni tal-ISM tkun l-istess, mhux se tkun barra minn dan il-qafas Grazzi. Grazzi ħafna. Sanchez Prezedo. ħaġa li jena ma nifimx mid-dokument tal-Von Rompuy biex ikolli diskussjoni fi żmien twil fu Unjoni Ġenwina Ekonomika u Monetarja hija illi għanna l-kwistjonijiet ekonomiċi u istituzzjonali, pero jider illi hemm status quo fin-naħa monetarja. Hemm min jgħid illi għandna bżonn ta' ICP iktar qawwija u smajna anki proposti biex ikun hemm ICB li tkun iktar impenjata lejn il-tkabbir. Inti taħseb illi għanna intajbuħ dan l-istatus tal-ACB biex ikolla iktar strumenti biex tkun tista' tieħu responsabilitajiet tagħha f'idea. Mbagħad mistoqsija oħra fuq rikapitalizzazzjoni. Rikapitalizzazzjoni tal- entitajiet finanzjari, dina għanda tkun konformi mal eh, għanijiet tal-politika eh, il-krediti u anki tal-finanzi pubbliċi, issa biex nistabilizzaw il-kreditu, dina jenna eh, naħdmu fuqa, għanna MOU ma' Spanja, forsi l-ħajar ħaġa tkun jekk il-fondi jefsqu lejn il-kreditu biex jifinanzjaw il-kreditu reali u mux biex jifinanzjaw kredituri oħrajn. Forsi għandu jkonna mekkanizmu inkluż biex dan ikun possibbli. U bad biex nkun nistaw intejbu l-finanzi pubbliċi irridu neħu, irridu neliminaw dan eh, l-element ta' kontaġus bejn id-dejn pubbliku privat U anki f-rekapitalizzazzjoni hemm bżonn ukoll li jkun hemm supervizjoni Ewropea. Umbagħad Is-Sur eh, eh, Stoibel qal ukoll li forsi din is-sena dan il-mekkanizmu mhux se jkun possibbli. Umbagħad saqsew umbagħad tnaxin xahar ieħor u qal l-ICB qal li forsi hemm bżonn ta' ftit żmien u jiena nixtieq insaqsik. Kemm żmien għandek bżonn biex tintroduċi dawn miżuri? Inti għamilt mhux mistoqsija waħda ħafna. l wahda. waħda. Nistgħu nintraduċuha f'mandat doppju. U jekk ikonna mandat li jkun limitat mhux biss għall-istabilità tal-prezzijiet manki għal tkabbir. Ir-risposta tiegħek. dejjem kienet illi fatt li għandna mandat wieħed diġà diffiċli biżejjed, illi jekk ikollna t-nej, il-ħajja tagħna tkun impossibbli. Però id-differenza bejn l-istruttura tal-istruzzjoni differenti hija li aħna għandna tradizzjoni ta' tkabbib sostenibbli ibbażata e fuq l-istabilità tal-prezzijiet. Għalina l-istabilità tal-prezzijiet fi żmien medju huwa pilastru eh, li fuq wieħed jista' jiżviluppa il-tkabir. Aħna inħossu illi l-inflazzjoni, jiena bħalissa qed naħseb fuq l-inflazzjoni permanenti sostenuta, illi hija taħdem kontra it-tkabbir u hija kontra is soċjetajiet din hija tradizzjoni tagħna. U sinċerament sissa ma ħadmitx ħażin ħafna anki qabel il-ħolqin tal-euro. F'ċertu sens, il-pajjiżi li kellhom il-policies monetari fuq din it-tradizzjoni forsi marru aħjar minn dawk il pajizi illi ma kellhomx din it-tradizzjoni. Aħna naturalment eh, obbligati bit-trattat, però anki konvinti mill-istorja u anki mill-razzjonalità illi f'dan f'din l-istruttura istituzzjonali il-mandat tagħna huwa tajjeb, mhux qed ngħid li l-aħjar wieħed, l-aħjar fl istruzzjoni kollha, imma f'din l-Unjoni hija e, l-iktar mandat razzjonali li jista' jkollna. U mbagħad fuq it-tieni mistoqsija. Forsi l-flus ma jistawx jużaw aħjar billi nifinanzjaw il-kreditu flok ma nizguraw il-kredituri fuq il-mandati li ma kellhomx suċċess. Iva, il-mistoqsija hija importanti ħafna. Jiena naħseb li risposta għawnek hija rridu nidistingwu bejn il-banek illi e, mhumiex fattibli li għandhom jingħalqu u l-banek illi għat għandhom ħajja qudiemhom futur. Jiena nħoss illi il-supervizur, il gvernietu li si se jkollhom jirriflettu fil-font fuq din id-distinzjoni importanti. l jessem kien pass il-qoddim għaliex edha tibda tikser din ir-rabta perversa bejn id-dejn u sovrani. l jessem isir operativa meta jkonna supervizjoni. Fisseħ kif inti għat. U iva jiena għat li setiħu żmien u qatt ma kemm żmien setiħu fl-aħħar Kunsill Ewropew Jina għat li aħjar nablu affarijiet sew so, milli namlu l-affarijiet blaġla għax irridu naġlu dan dawn l-aspetti. Wara kollox, aħna nishtiqu eh, illi konna riżultat qabel l-ħar ta' sena, però ħanajdilkom għaliex miex problema kbira. Jekk il-banek iridu ir-rikapitalizzazzjoni u li jesem ma sareċ operattiva, u ma se jkunu rikapitalizzati bli FSF u dana se jżid id-dejn pubbliku ta' pajis. U jira najt illi sej sej mura, set murallar din ir-rabta, pero ħad temporanea, ħad tkun perċepita bħala imblok temporaneu fil-dejn pubbliku ta' dak il-pajis, għax mm, diġa nafu illi malli jidħol fis seħ li jesem, allura ħat jisostitwixi id-dejn pubbliku bil-flus li ġej mill-ISM. Aħna għedin nazlu kem nistaw, nishtiqu illi eh, eh, namlu kull ma nistaw, pero irridu namlu b'mod tajjeb. Ma tantx għandna aktar ħin mill-interpreti, nkomplu bil-mistoqsijiet waħda wara l-oħra, eh, pero rridu nagħtu risposti da aktar mażlin. Issa, fissem li pipi Diego Fer. Fejo. Grazzi, Sharon, President, nishtiq nibda billi nilqa lilek. Inti semmejt eh, problemi ta' żmien il-qasir, dawn il-problemi essenzjalment jirrigwardaw il-fiduċa u il-bżon illi inneħħu il-pressjoni fuq it-titoli statali. U b'dan f'moħna hemm ħafna Eh, soluzzjonijiet li ġew proposti. Jiena nixtieq nisma' x'inhija l-opinjoni tiegħek fuq soluzzjoni possibbli li mhijiex l-Eurobond, mhijiex fond ta' redenzjoni, mhijiex eh, soluzzjoni Eurobills, imma hija soluzzjoni li l-euronomika eh, semmit European Safe Bonds. Daw x'inhuma l-possibilità li wieħed jaqat id-dejn minn pajjiżi differenti, fl-istati membri differenti, fuq suq sekondarju. Dawn it-titoli mbagħad jistgħu jiġu mibjuha u mingħajr ma jkun hemm bżonn ta' mutwalizzazzjoni ta' dejn. Għal daqstant m'hemm l-ebda bżonn ta' bidliet fil-trattat. Tista' tkun soluzzjoni ekonomika u mhux soluzzjoni politika. Nistgħu nintroduċuha gradwalment, ir-riskju se jkun dilwit u nistgħu nintroduċuha gradwalment. Jiena nixtieq nisma' minn għandek jekk inti tafx biha din il-proposta u jekk taħsibx li din is-soluzzjoni tista' tiġi aċċettata bħala garanzija mill-Bank Ċentrali Ewropew u verament x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq din is-soluzzjoni. Fuq l-approċċ fi żmien twil fuq il-unjoni politika x'tib ta' ideat politiċi speċifiċi inti għandek fuq it-triq li għanna nimxu f'din f'dan. Grazzi. I'm, I'm not sure I... Ma nafxek fimtik x'sow meta tispjegaj din il-proposta. Nammetti li jina ma nafx bija din il-proposta, kif fimt l-affarijiet. Klanista ngħid huwa li jekk insibu xi kunċett ta' mutualizzazzjoni, eh, eh, eh, le, forsi tista tispjega li ftit l-affarijiet wara l-laqa biex ikun nista' naħseb ftit iktar fuqha. L-Unjoni Politika Huwa diffiċli ħafna mli wieħed jimmaġina kif se jkunu l-affarijiet ħafna snin oħra. Ma tantx tista' tipprevedi l-affarijiet, imma ejja immorru lura għal l-erba biċċiet tal-bini li għanna ħna. Qed nersqu iktar lej swieq finanzjarji u hawnhekk se jkun it-telfa ta' sovranità qed nitkellmu fuq affarijiet iktar ċentralizzati fuq fondi komuni Ewropej ħafna reqqa imma qed diġà bdejna nsemmuhom l-Unjoni Ekonomika qed ngħidu ejja ninvestu flimkien biex kun hemm iktar tkabbir fl-Ewropa. Qed nitkellmu fuq riformi strutturali biktar governanza fuq livell Ewropew u għal darb'oħra dan ifisser li sovranità dejjem qiegħda titnaqqar. Iktar u iktar meta nitkellmu mbagħad fuq l-Unjoni Fiskali. Ċifiri dawn il-passi kollha differenti li qegħdin joħon u ftit iktar fuq is-sovranità jridu jkunu bilanċjati biktar responsabilità politika fuq livell komunitarju dan li jfisser. Issa, Kif se jiġri dan il-proċess jina ovvjament ma nistax ngħid, imma jiena l-pożizzjoni li qed nara l-affarijiet illum meta nitkellmu fuq il-progress li jistgħu jsiru minn dawn erba' biċċiet li se nibnu bihom, qegħdin ovvjament nimmaġinaw konfigurazzjoni politika li se tkun differenti minn dik li nafuha kif inhi bħalissa. Grazzi ħafna għall-essendi Sur Simon. President, Jena nixtieq nindirizza żewġ affarijiet meta nitkellmu fuq il-viżjoni li għandek inti għall-Unjoni Bankarja, ejdinna ftit kif taħsibha fuq żewġ punti l-ewwel nett. Id-dettalli kif qed tipproponi l-Kummissjoni, il-Kummissjoni qed titkellem fuq skema ta' um, depozita garanzija ġifri font ta' 100.5% font li um, ikun ijat hemm u jgarantixi kull tip ta' depositi fil-zona tal-Ewropea. Hemm ukoll fonti ieħor tal-iżvilupp wieħed 0.0% e garanziji għad-depositi u dan ikun jott għall-istati membri dawk li jitlu f'din l-iskema ta' eh, garanziji jistaw jużaw din l-iskema fil-fond ta' l izvilup Issa, dan imur kontra il-pozizjoni il pozizjoni tal kunsil meta kienu qegħdin negozjaw fuq id-deposit guarantee scheme qed jgħidu iktar minn wieħed fil-mija għal-iktar ma wieħed fil-mija ma jkunx hemm mutualizzazzjoni tad-debit, jiġifieri dun bidlu sistema kompletament. Għalhekk jekk għandek żewġ terzi biss tad-depożiti li se jiġu garantiti. Meta wieħed qabel ma dak li kienet li qed tgħid il-kummissjoni, immaġinaw kollok investitur li jinvesti f'bank wieħed biss jirkupra jkollu garanzija fuq żewġ terzi biss ta' dak li jinvesti. Allura dan investitur fiex tħallih eh, f'termini ta' stabilità u għal l-banek ikbar kif se jiżvolġu dawn il-kunċetti kollha. Meta nitkellmu fuq l-ammonti ta' flus li jridu jitru fi skema ġenwina ta', ta garanzija ta' depositi u anke għal fond li garantisċu dawn tip ta' investiment. Ma taħsibx li ikunem ċertu periklu jekk garantijs kim ta' dan it-tip ma jkollikx biżejjed fondi għalija u ovvjament l-investituri mbagħad ma jkunux qegħdin jikomplu jafdaw is-sistema. Jiena naħseb li hawnhekk inti qed tmiss fuq kwistjoni oħra li għadhom mhumiex ċari għalissa. issa għax meta nitkellmu fuq din il-vizjoni fuq medda twila ta' żmien berda partijiet li se jibnu l-Unjoni tal-Iswiq Finanzjarji għaddin fil-bitu tagħha. Imma issa daħlet il-proposta tal-Komissjoni dwar il-garanziji li ila li eh, eh, eh, ġiet formulata u ħadet ħafna żmien ta' riflessjoni biex naslu għaliha. Il-riflessjoni ta' din il-proposta hija bażi ta' nazzjon, ta' stat. <clears throat> L-ideja hija li kuna normalizzazzjoni ta' garanzija ta' depozitu fuq livell tal-istati. Jina naħseb li din hija proposta li tagħmel sens, hija raġonevoli, imma fl-istess żmien l-Unjoni tas-Swieq Finanzjarji qiegħda taħseb li forsi hemm bżonn li jkollna xi ħaġa simili. Xi ħaġa li ma twassalx li n-nies ta' ċertu pajjiżi eh, jasbu li flusom qed jiġu meħuda biex jiffinanzjaw ċertu skemi nazzjonali. Għandna skemi nazzjonali li il-fondi jeżistu għal-jom oħrajn le. U dak li qed tipprova tagħmel il-Kummissjoni hija li toħloq ċertu ordni f'sitwazzjoni eh, fejn għandek il-possibilitajiet kollha ġifri għandek svilupp wieħed li qed jersa' lejn xi ħaġa Ewropea livell ta' Ewropew ma mhux definita, imbagħad għandek direttiva li hija preċiża ħafna għal dak li fejn twassal. mbagħad għandi il-mistoqsija tiegħek, ġifieri fejn qegħdin, eh, x'se jkun l-aħjar? Ġifiri, irridu naraw eżattament bejn l-iskemi nazzjonali l-iskemi Ewropej u naraw eżattament x'bilanċ. Imma iż-żmien għadu kmini wisq eh, li ngħidu għanna dawn il-problemi, tajjeb li l-iskemi nazzjonali noħloq ċertu ordni fihom li nżommu għom ukoll, imma dak kollu li huwa Ewropew se jieħu tlet post għax l-ewwel ħaġa hija supervizjoni u bagħad għandna fond ta' riżoluzzjoni li jista' forsi jkun eh, joħroġ minn naħa tal-industrija tkun ħaġa, unbat fit-tielet post daw il-garanziji ta' depositi. Imma qabel miegħek emsa għal ċertu ċifri mir-Renju Unit meta nitkellmu bil-euro aħna kellna nagħmlu garanziji minn għal iktar minn 1.5 triljun għal skema ta' garanzija ta' hija wieħed fil-mija tal-balance tal-banek tasal għal 60 biljun, ġifrinti inti tasal għal sitwazzjoni katastrofika. Immaġinaw dawn iċ-ċifri. E, naħseb irridu nirriflettu fuqhom kollha kemm huma anki biex noħorġu bil-fondi ta' rezoluzzjoni u li jkun jaħdem ġifiri ta' ċertu daqs li jkun jaħdem. Iva, xtaqt nerġa' nagħmel mistoqsija nirringrazzjak Sinjura. Iva, din hija raġuni għaliex jiena raġuni għaliex għamilt il-mistoqsija. Nien għandna proposta speċifika wieħed punt 5%. fil-mija. Jien nixtieq nkun naf kif taħsibha inti fuq dan il-perċentwal. Għandna l-proposta speċifika għal deposit guarantees u issa ilom xit minn xur li għanna eh, li l-Kunsil għet jimblokka l-affarijiet. Il-Kunsil ma jixtieqx il-negozja għax il-Kunsil għal. il-Kunsil għal li ma jridux ikomplu dawn il negozjati għax jasbu wieħed fil-mija għal skemi ta' garanziji nazzjonali ma jridux imorru li l-in minna. Ja, xaħġa u koll li Michel Barnier għal-istess ħaġa, imminti kif taħsiba? Nista nejlek li f'dan l-istadju jena sen kompli nirrifletti fuq dan u nipprezentalkom f'qasir żmien ukoll ir-riflessjoni tagħna biex intom tkunu tistgħu tkomplu ehm, timxu fuqha u tibnu fuqha. Hija hija problema diffiċli qasrit fidejk. Grazzi ħafna President dawk li il-president ta' qablek kien għalinna biex għadu attenti fuq l-FTT jekk din ma ssirx fuq il-level tal-G20 issa laqqas biss fis-27 jew 17 qed nitkellmu fuq eh, kooperazzjoni imsaħħa bejn xi tmien stati membri. Inti tkompli tgħidilna nqodu attenti għal din il-proċedura sur Juncker dejjem qabel fuq mal-FTT u issa qed jgħid li Lussemburgu mhux se jiforma parti minn din il-kooperazzjoni msaħħa mħabba il-delokalizzazzjoni. Issa inti qed tkomplika l-affarijiet u tedinna li qed nitkellmu fuq dawn il-garanziji tal-banek. Issa jekk din it-taxxa jiridu għabis xie ċertu eh, stati membri għax iridu jużaw it-tħol biex ikollhom iktar bilanċ fil-budget tagħhom. Xtaqt nitkellem fuq miżuri li qed ngħidu jkunu possibbli biex nisibu soluzzjoni għal kriżi anki jekk forsi se jkunu mirakolużi dan. Meta qed nitkellmu fuq dawn il-Eurobonds, eh, ma nix bizzejiet kontroll anki għal-politika tal-budget tal-istati membri. Inti ma taħsibx l-Unjoni għalek flimkien mal-Komissjoni u l-Kunsil għandha jkollha dritt tal-vito dwar eh, budget tal-istat membri ma jkunx qed jirrispetta dawn l-obbligi u l-impenji eh, meta nitkellmu fuq dejn u deficit. Okay, uh, um, the, uh, on the financial transaction tax. Fuq l-FTT, il-suġġeriment huwa li idħul minna ma jidħolx għal garanziji ta' depositu ma għal fond ta' riżoluzzjoni. Għalek, f'dan il-kuntest, irridu nkomplu naħsmu fuq dan, imma l-inċentivi u ma linjati tajjeb, ġifiri kollok taxxa, titraduċi taxxa, dak li daħħal minn din it-taxxa toħloq fond ta' rezoluzzjoni li jkun ikopri biss il-banek ta' dawk il-pajjiżi li jkunu ovvjament daħlu fl-FTT, daħlu għalija l-FTT. Ġifiri, il-problema ta' applicability għadhom ikunu għadhom maħna. Ġifiri, l-FTT tkun iddiżanjata b'tali mod li jew ikollok il-pajjiżi kollha u li sistadna ma wasalniex, eh, jew nkella ċerti pajjiżi biss jidħlu għalija imma mbagħad irridu jkunu ċerti li eh, dan eh, ma jkunx qed imexxi l-industrija lej pajjiżi oħra li jew postijiet oħra fl-Ewropa. Ġifri, għanna tħul possibbli poten li potenzjalment ikun jista' jintuża għal fond ta' riżoluzzjoni u dan jagħmel ħafna sens ukoll għal dawk in-nies li jħallsu taxxi dan l-aħħar 54 sena issa ilhom ipattu qares għal nuqqasijiet tal-benek dak li nista nirrispondi issa fuq il-Eurobonds, eh, mux l darba li rispondejtkom dawn, jiġu fl aħħar net ta' dan il-proċess kollu u fuq id-drittijiet tal-vito issa. Dan kollu huwa parti mill-Fiscal Compact. U rridu npoġġu dawn l-affarijiet fuq saqajhom issa. U eh, huwa ċar forsi jekk jiena ma kontx ċar fuq fil-passat eh, fil-sena li għaddiet, imma joħroġ ċar li il-mod ta' kif tinqassam is-sovranità nazzjonali fuq livell supranazzjonali hija xi ħaġa essenzjali biex ikollna progress fil-swieq finanzjarji, fil-linja finanzjarja, eh, f'kull minn kullat. L-Unjoni Fiskali, il-progress fuq dan irid iġib miegħu wkoll inqas sovranità nazzjonali. Eh, Sinjura President, qed tagħmilli pressjoni għandna l-aħħar żewġ mistoqsijiet flimkien għax kella l-aħħar waħda taqa' ma jkunix eh, ġifiri Elisa u għej jipoġġu l-istoqsijiet bat inti rispondi. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi sur Draghi President. Inti l-argumenti tiegħek orejtna li l-fond ta' riżoluzzjoni għal banek għandu jiġi sostenut mill-banek minn fusom jinaqbel miegħek 100% ma' sitwazzjoni li għandna palissa hija dwar il-problemi ta' likwidità u l-possibilità li ikollhom li l-banek ikollhom aċċess għall-ISM li mhix ħaġa faċli. Jiġifieri hemm bilanċ bejn il-fatt li aħna nippruvaw insalvaw il-banek pubbliċi u dawk privati ta' settur privat. Dawn tal-aħħar ma tantx qed jiġu mejjuna ġifri għanna livell ta' sosten ta' għajnuna differenti għanna six-pack, il-two-pack, il-fiscal compact, il-xol kollu li sar għal dawn affarijiet kollha naħseb issa wasal iż-żmien li sibi tgħidilna kif se tipproteġi wkoll il-fondi tal-banek statali. Għax din mhux l-inqas miżewġ problemi, għandi mistoqsija wkoll fuq dawn il-pajjiżi li qegħdin fil-programm ta' Trojka fil-Portugal il-programm ta' Trojka ġi għacċetnat skrupulozament b'ħafna reqqa. U nafu li pajjiż li għandu miżuri stretti ħafna jikkawżaw kol deflazzjoni fl-ekonomija. U dan li qed iġib għal ċifri ta' ta' iktar minn 15 fil-mija b'dawn iċ-ċifri riformi eh, ta' malajr huma diffiċli ħafna, anki sitwazzjoni soċjali hija issa m'għandix kontroll fuqha. Għalek, peress li pajizi bħal dawn huma verament f'sitwazzjonijiet katastrofiċi, nistgħu ngħidu li forsi l-miżuri ta' trojka huma ħżiena jridu jiġu mibdula ma taħsbux li rridu intawlu żmien jiġifieri l miżuri tal-ICB. X'monitoraġġ ukoll qed tagħmlu intom? fuq il-miżuri li ħarġet bihom it-trojka biex naslu dan l-anid. Grazzi ħafna. Thank you, President Draghi. Grazzi ħafna l-President Draghi. Jena ħadpeċir meta smajt dak li kellu xie il-President Draghi fuq il-trattament tal-ISM u u eh, ftaka illi ġie applikat fil-gwar tal-rati tal-GDP tal-Irlanda biex inkunu nistgħu nqablu l-affarijiet ma l-istess ħaġa. Iżda jiena nittratta dawn l-istatat f'żewġ partijiet wara kull dikjerazzjoni fil-fond minn xi istituzzjoni Ewropea, il-Kunsill, il-Bank Ċentrali jew il-Kummissjoni jew il-Parlament, isna wasanna fil-punt fejn irridu nistennew il-punt biex biex eh, ma jħarsux lejn iswi l-istituzzjoni Ewropej huma dajfin wis biex jaħdmu fuq il-setat finanzjarji li globalizzazzjoni waslet għalihom. Aħna tiġu manipulati minn setat li ma nistax naċċettawhom, għandna nagħmlu xi ħaġa, għandna jkun inkjesta pubblika fuq min għandu il-destin ta' nazzjonijiet fidejh Jiena nissuġġerixxi flimkien ma' azzjoniet li qed isiru li wasal iż-żmien biex naħtru xi mħallef tirat tal-Qorti Ewropea biex jaħdem fuq dawn l-affarijiet. Jiena nixtieq li jkun li jkun verament ħieles. It-tieni part tal-mistoqsija hija li jekk ma tistax tajt il-banek x'għandhom jagħmlu mal-fondi tal-likwidità, jiena napprezza diffikultajiet hawnhekk kemm il-Bank Ċentrali se jibqa' jaċċetta li setat ehm, illi għarqu li illi rifutaw illi jgħaddu lil dak li suppost il benefiċċji li sibi mhux se, se jizgura li dawn istituzzjonijiet jaħdmu mod iżjed eh, skont l-etika. Mela, għattini eh, mistoqsija se niddiskuti l-ewwel mistoqsija mod differenti, mhux żgur li jiena fimt saw xi elementi. Importanti il-programm ta' Portugal sar bir-reqqa huwa eh, għaddej kif suppost, eh, kif ġie aċċertat mit-trojka dan l-aħħar huwa ċar u naqbel miegħek illi hemm xi tensjonijiet soċjali li għandna diffikultajiet eh, u eh, situazzjoni ekonomika diffiċli f'Portugal u eh, f'pajjiżi oħra wkoll. Aħna diskutejna dan il-punt ehm, f'xi situazzjoni f'okkażjonijiet oħrajn x'inhija l-alternattiva. Għandna nerġgħu lura inti kif taħsbu li illi s-swiq se jaċċettaw illi nerġaw lura fuq dak li għamilna. Jina, il-soluzjoni tiegħi hija li għandna nibqa' għadejn l-Irlanda turi illi um, jaqbel illi nibqaw nibqaw naħdmu għax l-Irlanda um, is-sitwazzjoni fiha hija aħjar, ħafna aħjar minn pajizi, żewġ pajjiżi um, pajjiżi ieħor żgur iżda żewġ pajjiżi oħra naħseb li fl-axħar se naraw eh, benefiċċji. Is-sitwazzjoni hija diffiċli dan huwa ċar, iżda konsolidazzjoni fiskali ma tistax tevitaħ u riformi um, eh, strutturali wkoll ma tistax tevitaħ biex jeġa' jkollna kompetizzjoni. Il-progress jider biċ-ċar li qed isir Għalhekk jiena qed noqgħod lura r rulat reluttanti illi najt li għanna n-majnaw, għanna n-neġaw n-morri l-ura, nirrikonsidraw, għax issa naraw il-progress li għet jispunta f'diversi pajizi, specialment fil-Portugal. Mela, fil-gwad tal-setat taswi li ma tistax taċċettom. Li mumiġ aċċettabli Jina maġi ideja jekk is-swieq għandhom atturi li jaħnu fid delijiet Iżda l-fat jibqa illi f'dan l-aħħar sena u nofs rajna ħafna investituri, speċjalment fil-bija tad-dinja illi kienu għetjaraw illi il-fiduċa tagħhom fl-oro kienet tiddajjef. u dan ġara minħabba eh, l-azzjonijiet ta' ċerti atturi fi zona tal euro U jaraw illi kienet qed tiddajjef il-fiduċja tagħhom b'azzjonijiet li kienu qed isiru fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew. Il-punt huwa ikkoreġejna dan jekk nikorreġieħ il-bqija tad-dinja terġa' lura biex tinvesti fiż-żona tal-ora. U hemm sinjal wieħed li għandi jiġbed l-attenzjoni tagħkom għalih li dan l-aħħar il-sentiment fil-fisso kollu li jiddiskrivi l ispread u l-nin it-tejjeb. U fl-axħar xar ma rajniex um, flussi l-barra mill-mizon mil, tal-Euro, rajna flussi ġewwa din iż-żona, iżda ma rajniex um, flussi barra mizon tal-Euro. Naħseb li dana għandu għanna nżommuh f'moħħna. L-aħħar mistoqsija tiegħek titratta il-pastro Dan għandu xieqsam mal-LTO FX u l-ekonomija naraw li dan qed jiġri f'xi pajjiżi, f'xi pajjiżi oħra ma jiġrix. Il-pass-through li jaddi minnu punt li jiena nsejtu huwa illi aħna ninsabu f'punt fejn id-domanda fuq il-kreditu il-kreditu qed jiġi meċi mid-domanda. Għanna kondizjoniet fejn malli illi se jkun hemm żmien fejn id-domanda se tieħu konsiderazzjoni livelli baxxi tal-interessi u livell nominali tar-rati ta' interessi. U dan se jiġi nkomparat fil-deċiżjonijiet aħna għanna naraw din is-sitwazzjoni l-aħħar tas-sena. Mela l-aħħar mistoqsija tiegħek. Xi pajjiżi xi banek qed jgħaddu ir-rati ta' interessi iżda oħrajn mhumiex qed jagħmlu hekk. Iżda dawn il-persuni jibqgħu jiksbu il-fondi ta' likwidità il-żajr qed jissielet biex qapaħar Um, jibqa ħaj għanna nwaqfu dawn in-nies milli jużaw dan il-fondi għal eh, kif iridu huma. Jiena naqbel għanna għanna nifixu l-kollaterali, għamilna l-ewwel pass hawnhekk, ma nix ninsaw li hemm pajjiżi fejn l-arranġamenti nazzjonali kontrattwali ifissru li jkun diffiċli illi taddeħ. Illi kollok razz ta' interessi li jkunu iżjed baxxi ħafna pajjiżi il-rati tal-ipoteki huma marbutin ma' ta' interessi u bekk għandna baxxi għanna livelli baxxi ħafna tal-rati tal-banek. Barra minn hekk hemm xi komissjonijiet u l-miżati li l-klient irid iħallasom. F'ħafna pajjiżi dawn il-miżati u l-ispejjeż se jiġu qed jaqgħu taħt leġislazzjoni f'rigward tad-daqs tagħhom u bekk l-ammont aħħari huwa ħafna inqas milli l-bank jista' jikseb minn bond tal-bank f'pajjiżhom u bekk bħala riżultat li ipoteki waqgħu mod drammatiku f'xi pajjiżi u baqgħu fejn kienu f'pajjiżi oħra u bekk għanna nikonsidraw dan arranġamenti differenti. Iżda apparti minn hekk aħna jiena naqbel miegħek għandna nagħmlu kull ma nistgħu biex nizguraw li dan il-pajjiż dan il dawn il-flejjes jaslu fil-SMEs u il fidjar Jiena għandi jina kelli mistoqsija għal president ma fimnix. U għalli li se jkollok jiddiskuti dan il-punt miegħek individwalment. Naħseb dan din mistoqsija hija tant komplikata u u diġa kenna il-President għal 20 minuta iżjed minn suppost, Iva samajnik punt interessanti huwa li fl-Irlanda il-sorveljaturi jizguraw li il-supervisor jgħid li x'qed jagħmel il-banek jgħid jajdu xamlu b'dan il-flejs tal-RTO u dana qed jiddaħħal ukoll fil-regolament u direttiva tal-rekwiżiti kapitali. Iżda aħna naraw ehm, xkil mill-Kummissjoni u mill-Kunsill. U jiena naf li l-banek qed ibidlu l-użu tal flejes minħabba din il-ħtieġa. Naħseb li dan huwa punt interessanti u għana naħsbu dwaru. Nista' ngħid xi ħaġa jkellbok jgħid Is-Sur Draghi, nixtieq nirringrazzjak. Um, Signor President, nixtieq kom kollha dan l-iskambju tant kienet ta' sfida iżda eh, ta' stimulazzjoni wkoll. Frigward ta' sib tiegħi u tal-istaff tiegħi u tal-istaff tal-ECB kif naħsbu dwar il-ħafna kwistjonijiet li jintkom semmejtu. Jiena qatt ma jena se ninsa li xi kliem importanti bħal kumpat fiskali ta' tkabbir il-viżjoni fit-tul ħarġu minħabba l iskambi li għanna aħna għanna għonek. Nishtiq bek nirringrazzjakom minn qalbi għal da kollu. Grazzi, il-President eh, l Draghi. Mela, għanna 10 minuti bis eh, pala break qabel ma nistenu s-Komissarju Barnia jkun għaw. Grazzi.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 Okay, everybody, um, let's, let's now continue. Mela, signori, għan komplu. Eh, edin tart, mux sen nistaw nkomplu għal ħafna twil, għax l-interpreti jimsik għan uh, eh, diġa et eh, jaħnu mela l-ħames punt l-iskambju ta' l-opinjoniet mal-komissarju Barnier. Jina mandiċ fejnajt iżjed minnek aħna se jkollna l-komissarju li se jippreżenta l-opinjoni tiegħu un-bat ngħaddu għal round ta' mistoqsijiet u tweġibiet mela. Michel, il kema lilek. lek. buku. Grazzi ħafna, Signora President. Aziz Asherin, komplement għal-ġurnata tajba l-kull eh, deputat, skużawni li wasalt ftit tard, ma kien imħabba l-ferrovija li waslet tard, jina ovvjament il-gostu eh, pjaċir tiegħi nerġa' ninsab magħkom hawnhekk eh, f'dan iż-żmien eh, diffiċli partikolari il laqqa tal-ministri tal-Eurozone għada kem bdiet issa fil-ħamsa fil-fatt għada jena se nipparteċipa fil laqqa tal-Konsil Ecofin u naraw ġifri xoħroċ minn dawk l-edajat li ġew imres għax jaxar milu. U l-konklużjoni tal-Konsell Ewropew u jina fuq dan xtaqt n-ċentra dibattitu tagħna llum ngħidilkom li kif eh, dak li mill-rajna mill-osservaturi u anke mis-swieq kienu reazzjonijiet pozittivi fuq dak li ġi deċiż u kif jieġixxu l-osservaturi ċittadini daw jistennew li aħna nkunu maquda ma nkunu ċari fid-deċiżjonijiet li eh, nieħdu imbagħad irridu naraw ukoll li naslu biex milk li naslu għal fatt tibda kollu li deċidejna fuq għalhekk aħna diġà bdejna naħdmu fuq eh, dak kollu li jiġi deċiż l-Unjoni eh, tal-Baġit Finanzjarju anki Ekonomika Irrid insemmi wkoll li rridu naraw kif se nikkonsolidaw governanza iktar demokratika anki ġifiri eh, il parlament dan il-Parlament jinsab ta' dimnet fissa fuq l-Unjoni Bankarja il-Kunsill Ewropew id-deċida li jattiva l-artiklu 127 ta' trattat biex ikun hemm sistema ta' supervizjoni tkun iktar integrata ġifri u kol bl-intervent tal-Bank Ċentrali Ewropea, il-President Barroso, l-kollegi Sur Almunja, mal-lowel bdejna naħdmu mill-għada stess tal-Kunsil. Id-deċizjoni tidher waħda sempliċi kiku, imma iġib maħħa ħafna affarijiet eh, diffiċli ta' natura legali, teknika, komplikata ħafna. Ġifri xtib ta' integrazzjoni se jkonna, is pervizjoni se jkun hemm superimpożizzjoni kella se jiġi sostitwit eh, u ma nibqgħux ikonna supervizjoni nazzjonali. s sistemi tkun waħda miftuħa l-istati membri kollha li huma membri tal-Unjoni tirrispetta l-integrità tas suq uniku, ġifri bażi legali, se, se tintuża naf li intom eh, daw l-affarijiet attenti ħafna fuqhom kif jien jgħajjena ta' sistema konotarja. Il-supervizjur il-ġdid irritu jagħmel supervizjoni l-banek kollha jew kellha l-banek kbar biss. Nitkellmu ġifieri fuq internazzjonali sistemiċi u mbagħad għalek x'proporzjonalità se jkollha din is-supervizjoni rridu nimmaġinaw ftit kif eh, eh, din se tiżvolġi dit tip ta' supervizjoni fuq livell Ewropew kif il-pajjiżi il-regolamenti intom tafu dwar l-autoritajt Ewropea tal-Banek eh, u kol, xaħġa importanti kemm għalikom u għalija, kif se jkonna ġifiri l-aspet demokratiku kif se nistaw nizguraw ta' l-aspet demokratiku ta' din supervizjoni għanna biss ftit ġimat biex naslu għal nwaslu l-proposta tagħna ġifiri qed ngħidu f'xi żmien matul il-xar ta' Settembru. Irridu nħorġu bil-proposta tagħna li tkun tkopri dawn il-mistoqsijiet kollha u nispera li sal-aħħar ta' tas-sena jiena naħseb li hemm bżonn li konna itħul fis ta' ċerti deċiżjonijiet minn daw semmejtilkom kollha. Ovjament l-Unjoni Bankarja Finanzjarja ma tiġix kiex xi ħaġa ġipu liħa irridu naraw min huma dak l-istati membri li jridu jisibu l-pajjiżi membri taż-żona tal-Euro. Nisperaw dawk mhux biss imma oħrajn. Hemm bżonn li jkollna wkoll riżoluzzjonijiet b'ċertu ordni tal-banek, fondi ta' garanziji, anki il-fond ta' mutualizzazzjoni, nisperaw li dan ikun iktar maqut, jkollna wkoll affarijiet komuni sabiex Eh, naslu għas single rulebook. ġifiri l-bazi ta' dan il-single rulebook eh, intom eh, għandkom tafuhom daw naf li intom ukoll tixtiequ bħali li naslu kemm jista' jkun malajja x'tant huma neċessarji għal 27 stati membru u l-istituzzjonijiet bankarji tagħhom ta' dawn il-pajjiżi kollha. Dawn id-dokumenti jiena taqt li nsemmijom, din il-Capital Recurrent for il-diskussjoni fuq dan il-dossier Michel Uddim, nispera li ninkunu nistaw naslu għal-ftejn fil-ġemat li ġejjin imma jina xie jemilu l-presidenza ta' ċipru u kol rridu naraw kif naslu kol għal Banek Europa u l-ewel ta' jannar ta' sena diħla ħna ħadna mpenji ta' namal G20 floska oska serġajna konfermajna dawn l-affarijiet kollha għalhekk jiena naqbel kompletament ma' din proċedura ġdida għal dan it-trialogu politiku biex nikonċtraw iktar fuq affarijiet politiċi li huma tant importanti ehm, u fost dawn eh, tal-impatt ekonomiku jridu nirriflettu fuq ir-riski dwar is-self għall-SMEs <coughs> ehm, u koll l-ammont ta' flessibilità nazzjonali dan is-single rulebook u hemm il-regoli kol dwar il-likwidità eh, u kol biex niddeċidu eh, kif u kome biex ikonna l-aħjar bilanċ. Rridu naraw li konna fil-finanzjament tal-ekonomija u iktar solidità tas sistema finanzjarja. Punt ieħor huwa l-iskema ta' garanziji għal eh, min irid jagħmel depositi, il-Presidenza ta' Ċipru titterġa' tibda taħdem fuq dan id-dossier anki Peter Simon irid ikomplix bix-xogħol li beda fuq dan is-suġġett biex dan id-dossier jintemm. It-tielet punt kif innevitaw li jkun hemm il-kriżi tal-banek, dan il-proġett se jkun adattat ġifiri wara dak li ħareġ eh, mill-laqa ta' 29 ta' ġunju u eh, il-raba punt huwa l-abużi ta' swieq eh, dak li rajna dan li ġara l-aħħar, speċjalment tal-Barclays, jurina biċċar li dak inutli dak li qegħdin nagħmlu, nagħmlu x'namlu flimkien dak li niddeċidu anki fil-aġenda tal-G20 jkun hemm ċertu aġir li jġibu skandlu, f'ċertu banek xorta qegħdin jaġixxu kif ġibu liħaqa. Speċjalment il-manipulazzjoni tal- l-index tal-referenzi tal-rati ta' interess U ovvjament ikun hemm atturi pri, eh, privati u anki pubbliċi li jibqgħu għal ħafna snin li ġejjin jisofru konsekwenzi. Dan huwa xogħol iridu nagħmlu bċertu determinazzjoni, bċertu oġġettività, eh, l-awtoritajiet kompetenti jridu jagħmlu xogħolhom, jiena naħseb eh, kif diġà tkellimt ma' Alan McCarthy Rridu naraw li dokument li għandkom u dimkom eh, dwar l busta ta' swieq li jiena eh, prezentajt il-kom irrid ikun rigorus ħafna. Jitkellem fuq sanzjonijiet imma anki eh, l-nies jitresqu il-qorti meta jkun hemm nuqqasijiet serji biex jekk nkunu qegħdin inkunu kopru il riski kollha tal manipulazzjoni li ġib magħha l-manipolazzjoni speċjalment ġifri fuq l-index references. Jiena naħseb għalhekk li flimkien kemm jista' jkun malaj dawn id-dokumenti verament nirrendhom iktar b'saħħithom biex nevitaw din it-tip ta' manipulazzjoni sinjuri fuq dawn l-erba punti li qegħdin naħdmu nixtiequ li dawn kollha fil-servizz fil-suq intern finanzjari jkunu iktar ikun hemm supervizjoni jkunu iktar stretti u naħdmu iktar bir-reqqa il bazi legali li qegħdin naħdmu fuqhom ukoll nistaw nerġaw nsemmuhom qed nitkellem fuq l-omnibus numru 2, intom għatkom għaddattajtu direttiva Quick Fix li ovvjament eh, qed nitkellem fuq solvability numru 2, hawnhekk għaw urġenza jiena naqbel ma' ħafna ma' Van Giegold, Skinner, Gervals, Eh, sabiex min jassikura jati il-garanziji tal-investimenti fuq medda twila ta' żmien għal eh, nitkellmu fuq il-kapitalizzazzjoni iktar solida għal kumpaniji kummerċjali hawnhekk ukoll nixtieq li naslu kemm jista' jkun malaj sabiex omnibus tnejn tkun tista' tiġi preżentata fil-ħarifa għall-Kommissjoni dik li huwa importanti huwa li jkollna eh, l-affarijiet li jkunu xirqa u ġusti u ma narawx li jisiru fċertu abbużi anke għax din hija importanti għall-ekonomija. Il-Kummissjoni għal-esta wkoll biex tadotta t-tieni dossiers dwar solvability t-nej, ta' t-tini livell, il normi tekniċi li rajna jġu proposti hawnhekk ukoll se nippubblikaw eh, l-istudju tal-impatt, speċjalment fuq il-miżuri għal garanziji fuq medda twila ta' żmien. Kemtejn dwar ir-reviżjoni tal-MIFID, Markus Ferber kien ir-rapporter tagħkom fuq l-abusi ta' swi u kol li semmejt, dan u koll irridu konkludi salata din sena. Hemm tliet punt importanti f'din id-direttiva MIFID, l-istruttura ta' swi, nixtieq nfakkarkom li l-kategorija l-ġdida ta' tal-OTF sirit ikollhom l-istess regoli, trasparenza u anki il-pjattaformi multilaterali ta' negozjati. Jiena ngħidilkom li r regoli irridu jkunu l-istess. Umbagħad għandna il-kumpens u anki il-pjattaformi ta' negozjati il-kompetitività hawnhekk hija ċavetta għall-infrastruttura tas swieq u mbagħad hemm ukoll il-fatt li noħolqu reġim għal pajjiżi terzi mhux biex nagħlqu s-swieq tagħna ma biex niżguraw li jkollna approċċ iktar ta' stoffa biex il-kumpaniji tal-pajjiżi terzi jkunu jistgħu jisfruttaw tajjeb il-suq uniku, konverġenza komplementari u mhux divergenza regolamentata dan ix-xogħol ġifiri fil-Final eh, Stability Board u l-jusku tal-G20. Jiena se nkompli naħdem ukoll eh, wara li ħareġ sur Dominici il-rapport dwar il-Credit Rating Agencies u nispera li naslu kol la konklużjoni mill-presidenza ta' palissa. S'għalek sinjuri, sinjura president, rridu u kol eh, naraw li nerġaw nġibu lura din dan is-sens ta' etika fejn din intilfet responsabilta' soċjali wkoll. Ninkoraġixxu il-kumpanniji, nipproteġu wkoll il-konsumaturi, il il konsumaturi U dan kollu sej eh, ressaqna lejn il-governanza tal-kumpaniji l-istituzzjoni finanzjarja sabiex eh, naqsu u kol il-disparita eh, li jen forsi bejn il-Parlament u l-Kunsil, diversità ta' direzzjoni ta' ċertu ċertu anki remunerazzjoni. Fuq il-pakket tal-kumpaniji il-direttiva ta' direttiva ta' trasparenza u rapporters differenti tagħhom jiena jiet attent ħafna kooperazzjoni mal-Kumitat Ġuri li eh, qiegħed jaħdem biex jispiċċa b'dawn id-dossiers. Fuq il-country by country reporting jiena eh, naf li jintom tixtiequ tmorru lil-lin minn dak li tistgħu naqbel maqom ma rridu nibqaw saqajna mal-art, nkunu realistiċi. Nafu li fi ħames snin dan il-dokument, dan il-country by country report, eh, nixtiequ li verament ikun hemm aktar trasparenza e governanza aħjar, imma rridu naraw jekk rridu morru lil minn dan kollu li qed nipproponu li eh, nkunu lesti niffanċjaw ċertu resistenza mill-istati membri u anki l-ispejjeż li dan jirrikorri eh, jitlob lill-SMEs Fuq dawn l-affarijiet kollha jiena qed naħdem jitfit magħkom. Fuq il-fond il tal-capital risk u and, and, and social entrepreneurship, il-rapporters ta' kom sibna kompromess ma' rapporters xi ftit tal-jimilu, jiena mill tal-mutija biex nikontribwixi nispera li l-Kunsil tal-Ministri issa li approva dawn id-dokumenti fil-triologu u kol jaddotta dan il-kompromess, għax fl-opinjoni tiegħi verament sibna kompromess tajjeb fuq social entrepreneurial capital risk. L-aħħar mhux lanqas f'din il-panorama wisa ħafna ta' dan ix-xogħol li għandna flimkien, il-protezzjoni tal-konsumaturi li għandha tkun l-ewwel qabel kollox li tibbenefika minn din ir-riformi finanzjarji tagħna. Il-ġimgħa l-oħrajna pparteċipajt f'dibattitu interessanti ferm fi Strasberg ma'kom mal eh, il-kontijiet tal-banek bażiċi għalhekk jiena nikkonferma mal-kumitat tagħkom li għandhom tal-kulleġġ li qabel tal-aħar tas-sena naħsbu sa Ottubru noħorġu b'dokument fuq il kif jistgħu jitwaqfu dawn il-kontijiet tal-banek Imma mhux se ifqwa għadriti drittijiet tal-konsumaturi se jkun hemm ukoll f'dan il-pakket tal-kontijiet tal-banek il rida tiegħi biex nittratta wkoll it-trasparenza tal-charges tal-banek sabiex il- għax nafu kem klient il azbis jifmu għal xiex qed iħallsu kemm qed iħallsu il-mobilità tal-banek ukoll dan kollu se ndaħlu fil-proposti tagħna f'dan il-suġġett tal-kontijiet. Il-ġimgħa l-oħra aħna wasalna għal nippreżentaw tliet dokumenti li kienu prioritajiet tagħna tal-2012 proposti dwar l-OPCVM numru 5, Gigold, huwa rapporter, biex naraw li nitalmu mill-skandalus ta' Madoff, hemm il-prips ukoll, ġifri l-prodotti ta' investimenti, se jkun hemm dokument eh, ċar eh, li kollu mm, l-informazzjoni kollha li għad-dispożizzjoni tal-konsumaturi mbagħad id-direttiva dwar intermedjazzjoni tal sekurazzjoni li qed proponi li din tiġi emendata, eh, tiġi reveduta fil-fatt la fuq dawn ukoll l-affarijiet kollha nispera nkunu nistgħu naħdmu eh, b'mod serju, b'mod effiċjenti flimkien biex naslu l approvazzjoni ta' dawn id-dokumenti fl-aqsar żmien mal kunsil tal-Ministri ovvjament. Nixtieq ngħid ukoll peress li jiena semmejt l-OP l-OPCVMs <coughs> meta nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi il-konsultazzjoni li kena l-aħħar, dik li kienet wisa ħafna, li mem xej li eh, suġġet li bqatabu, kollo ġi diskus, eh, irridu diskutu għax biritu konna bazi tal-OPCVMs tajba, li ma li tibqaw kol attrajenti għal nis tal-professjoni. Eh, jiena nishtiq nikonferma u kol mod malaj malaj li ma nerġgħu lura għal dan is-suġġett li Aħna qed inkomplu bix-xogħol tagħna fuq shadow banking. Huwa suġġett li naraw li l-regolamenti dwar il-fondi ta' investiment li għanna ta' palissa se niċċekkjawa fl-imkien ma' supervizur naraw eżattament fejn hemm forsi xi noqqasijiet fejn ridu namlu aħjar sabiex ikonna iktar leverage u li jintużaw minn sistemi finanzjari kollha anki ġifiri l-sistemi bankarji paralleli li il-President taħdem fuqhom, taħdem tajjeb fuqhom anzi. Ġifiri hemm il-Financial Stability Board. L-aħħar punt. Si ġu regarde au-delà cette régulation <laughs> jekk qed nitkellem fuq dan ix-xogħol ta' prevenzjoni li qed nagħmlu biex insowwu ftit mill-problemi li li ntajna magħhom biex narawx prospetti hemm l-ewwel nett l-investimenti eh, fuq il-medda twila ta' żmien jiena ħassibni l-fatt li mħabba ir-regolamenti eh, eh, rridu naraw kif il il-nankoraġiċu l-investiment fuq medda twila ta' żmien għax l-ekonomija minn dan għandha bżonn. U anki jien qed nistenna li l-grupp li kanen dwar separazzjoni tar-riski u ta' kif nistgħu namministraw <coughs> maħjar, nasbu fuqhom iġifiri fuq is-sistemi bankarji fl-Ewropa ħa nagħmel proposti leġislattivi għandhom tal kulleġ fuq dawn. Is-suġġetti ftit iktar tard. Jiġifieri hemm għandna ħafna ħafna suġġetti li rridu naħdmu fuqhom u għalek, Signora President, jiena jgħataw biex nisma li l-kom unkun nista nirrispondi l-mistoqsijiet. Grazie ħafna. Okay, thank you very much. Grazie ħafna. Mela, jena se naqra l-kelima li għandi. Jena għandi Jean Paul e- Elisa Ferreira, jena Philip Lambert, Kay Swinburne, Astrid Milling, Gunnar Hockmark, e, Peter Seaman, Mrs. Boscott, u Wolf Clint, e, u Pablo għaw xaħat teħor Peter Simon għandi ismek għawnek. Dik ma kienx kienx l-ordni għax eh, jiena ħattom skont il-gruppi u bekk se kolli nerġa' insip l-ordni eh, ġusta. Jean Paul inti l-ewwel li jogħġbok. Ħafna Signora President, Sur komissarju. Inti għadek kem eh, semmejtinna il-menu kollu ta' dak kollox li eh, qed taħsbu li tagħmlu intom qed taħdmu bisħieħ fil-fatt aħna wkoll fil-kumitat tagħna, imma eh, hija ħaġa tajba li konna suġġett interessanti li naħdmu fuqhom imma l-iktar ħaġa iktar importanti hija li nagħtu riżultati. Jiena mhux se noqgħod nagħmilek mistoqsijiet imma ħanejdlek kumment biss wara li kellna l-ewwel trialogu dwar il-Credit Rating Agencies Għanna f'dan il-parlament kena unanimità, anzi maġġoranza kbira, li jersqu ħafna mal-proposti li għamiltin innovanti, aħna ippruvajna naqblu maħħom. Imma biex nkun onest, nitkellmu mot onest bejnietna, irridu nejdu li ma, ma noqodux f'sistemi u f'kull sessjoni nqodu nirrepetu dak il diġedna qabel għanna eh, kena l-ewwel laqa li kienet tajba imma ma naħsibx li nerġgħu nirrepetu dak li diġà minna għalhekk jiena fuq livell personali qed ngħidlek nitlob il-Kummissarju li joqgħod attent biex minnaħa tal-Kummissjoni anki min jibat eh, n-nies ikunu jistaw jiddeċidu n-nies li jkunu f'daqal din il-laqa u anki minnaħat tal-presidenza ta' ċipru, mux għetim maqdara jew xaħġa, imma naħseb u importanti li n-nis li jiġu għal dawn it-tip tal-laqat u kol ikollom il-mandat biex ikunu jistaw jinnegozjaw. Rridu naraw li rappresentati tal-presidenza tal-presidenza Eh, fil-għalli kena ma setaw jiddeċidu xej. Għalek l-ewel laqa ta' kuntatija tajba, kienet laqa pozittiva, konna ċari, kullħat għal dak li kif jaħseba, imma issa naħseb verament eh, irridu naslu biex niddeċidu l-affarijiet, għax dan id-dossier mux suppost iġibinna bxi problema eh, li ma nistawx nil-buwa. Naħseb li forsi kun għadbaqa xi żewġ punti li rridu noqogħdu nfettqu ftit fuqhom imma jiena nixtieq nittolbok li tuża l-awtorità tiegħek imma ovvjament naf li inti tasal bil-ikbar edukazzjoni biex eh, n-nis li jiġu għal dawn il-laqat ikunu u kol jistaw jiddeċidu dan it-trelgo ikunu jistaw jistaw javanza. Grazzi u nifraħlek għaxxol veru si u li għattan. Grazzi. Um, as you heard, we've got a lot of Kif eh, smajtu hemm ħafna persuni li jixtiequ jistaqsu mistoqsijiet forsi nistgħu nħaffu nagħmlu l-mistoqsijiet u tweġibiet fil-qosra. Nagħmlu hekk jew Le, il-komissarju preferi li kollu xi żewġ mistoqsijiet jew tlet mistoqsijiet disi inti imissek. Grazzi ħafna. Merħba lill-komissarju. Merħba. Merħba lill-kumitat ukoll. Għandi xi mistoqsijiet illi jiffukaw fuq il-proposta l-Unjoni Bankarja Kif eh, taf, f'dan il-parlament għanna xi pożizzjoni ċari ħafna dwar dan is-suġġetti li ġew stabiliti xi sentejn ilu fil-frapport eh, bikrija illi eh, ħadem fuq kif nistaw nimmaneġaw il-krizi fis-sitta eh, fis-settur bankarja fis-sitta il-Kummissjoni resqet xi eh, proposti issa għandna alternattiva li għandha bżonn xi adattazzjoni. Il-mistoqsija tiegħi tifoka fuq L-ewwel net, x'taħseb il-Kummissjoni dwar din dan il-proċess ta' adattazzjoni dwar il-ħames punti l-ewwel net il-mistoqsijiet il-kwistjoniet li għanna xaqsu mal-garanzi fuq il-deposti. Il-kollega tijaj Sir Peter Zeman se jisaqsi dwar dak il-punt. Iżda, eh, fil-gwar tana dan huwa punt fokali il-garanzi fuq deposti t-tini. Il-Komissjoni x'taħseb tista' taħdem ma' 27 pajjiż jew ikun aħjar kieku taħdem mal-żona tal-Ewro. It-tielet mistoqsija tiegħi. Il-Komissjoni ddeċidiet <coughs> illi ma tażilx istituzzjonijiet sistemiċi u dina fija ċerti konsekwenzi. Sen komplu naħdmu bazi tal-banek kolla jew se nifukaw biss fuq il-banek sistemiċi jew transkonfinali, kif se naħdmu? Ir-raba mistoqsija, il-Komissjoni kif qed taħseb li se tkun ir-relazzjoni bejn l-ECB u l-Bank l-Awtorità ehm, Ewropea tal-Banek. Għax it-testi ta' dan l-aħħar jissuġġerixxu li l-Bank Ċentrali Ewropew se jkollu li iżjed setat. Allura x'se nagħmlu bl-IBA il-ħames mistoqsija għandha x'taqsam mal-finanzi tal-finanzi tar-riżoluzzjoni. tal finanzi tar riżoluzzjoni Dini għawlenija għalija, aħna niproponu li dan il-fondi ta' risoluzzjoni jiġu finanzjati mill-industrija tal-banek stess. Iżda l-proposti l-ġodda jajdu illi l-fondi ta' risoluzzjoni se jittieħdu mill-flus ta' min iħalla 16 għanna li jesem bħalissa illi tista' tintuża biex tiffinanza eh, l eh, industrija tal-banek. il banek l industrija tal banek Mela, minn fejn se jittieħdu dan il-flejes mill-industrija tal-banek għandi ħames mistoqsijiet x'inhi l-pożizzjoni ta' Kummissjoni dwar dak kollu. Naħseb li huwa ġust, inti ġust għalli qed tressaq dawn il-ħames mistoqsijiet. Jiena se neħu l-ewwel punt tal-LD. Aldi. Eh, Tal-Aldi. Kummissarju, jiena nista' nisgurak li il-meta l-kumitat imur fuq jiltaqa' il-delegazzjoni tmur fl-Istati Uniti, aħna se nagħmlu xogħolna biex nindirizza l-problemi ta' problemi ekstraterritorjali attwali li jistaw jeddu ħafna mill-xogħol li aħna nixtiequ nagħmlu u biħsimna namlu bekk aħna se nibqaw b'kuntatt miegħek qabel ma nmorru hemmhekk u meta nkunu hemmhekk jiena nixtieq insemmi punt li semmejtu fil-preżentazzjoni tiegħek u semmejt fil-dialogu monetarju minn ma' Mario Draghi. Din il-kwistjoni tal-responsabilità tal <coughs> demokratika tal-sorveljaturi. Tista' tagħtina xi idea ta' dak kollu li għandek f'moħħok dana kien ta' tħassib għal xi stati membri illi qed isaqsu jekk kenni fl-istati membri tagħna biżejt kontroll fuq eh, min fuq is superviżuri jekk għandek il-sorveljanza eh, li qed issir mill-Banek Ċentrali kif għandna fil-biċċa kbira tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, kif se taħdem fuq dan mingħajr ma tindaħal fuq il-livell tal-indipendenza tagħhom għandek bilanċ delikat ħafna għonek. Jiena nkun interessati jek għandek xie ħsibiet dwar dan il-punt. U fl-axħar naf illi il-kwistjoni tal-lajbor eh, kienet problema ħafna, naf li inti kont taħseb dwar dan kif tista' taħdem dwar il-kuntest tal-abbuż tas-swieq Jiena nixtieq nkun naf jekk għandix inħares nħarsu lil lin minn dan meta nħarsu lejn il-benchmarks ġenerali <coughs> biex nkunu nafu x'qed jiġri fuq il-punti ta' referenza. F'mifit inti qed tissuġġerixxi li jkollna liċenzjar fuq xi termini u għaw xi persuni fil-Parlament ma jistgħux jaċċettaw dan jekk ma nistax nħorġu liċenzji, kif se nififmu xem f'dan il-punti ta' referenza u għanna nħarsu fil-kontest tal-mifid biex nizguraw jekk illi għanna informazzjoni, inkella kif se nkunu nafu jekk qed jiffissaw il-rati. Il u naħseb dina għandha x'taqsam mal-kwistjoni kollha tal-punt ta' referenza xir għaw jekk għandu xi hemm xi regolament ta' dan u dina għandha taqa' taħt il-mifid. Kif ukoll naħdmu fuq il-problemi dwar l-abbuż tas-swieq fir-rigward tal-frodi. Taka eh, kienu il-kommenti u mistoqsijiet tiegħi naħseb għandek biżejjed biex tagħtina xi tweġibiet dwar dan kollu hemm ħafna iżjed jekk jogħġbok tkellem fil-qosor Grazie. Je vais, en effet, Madame Présidente, m'efforcer d'être bref et, et précis. Niprofa nkun nirrispondi fil-qosor ma nkun eh, eżatt. Il-ġampol Gozes eh, jiena ngħidlu li jiena naf li għandna ħafna xogħol, il sitwazzjoni titlob li issa ma nqodux krusa saqajna li u nibnu regolamenti li jkunu bżonjużi, mux nirregolaw eh, kif ġifu laħaq, l-affarijiet fej kienu sparixxew issa rridu nerġu nibnu mill-ġdid, trasparenza, sabiex l turi finanzjarja, l-industrija finanzjarja terġa' tiġi f'posta għal biex tiffinanzja l-ekonomija veru u mhux biss tkun tkunem biex biex taqdili l-annifisa. Jina sur gozes naqbel miegħek meta nitkellmu fuq il-trialog u meta konna xi 20 eh, punt li rridu niddiskutu dawn il-laqat rridu jkunu effiċjenti. Eh, Sharon Bowles, il-president tagħkom, eh, xi ftit tal-imilu għaltli li minnaħa tal-kummissjoni kif qed irritu konna nies li nibatu li jkunu għandhom il-mandat li jistaw jiddeċidu. Ġifri, nirringrazzjahom tal għamiltuna din l-osservazzjoni. Jinħanara li meta nara ftit l laqat ta' trialgu li mista namlu, nara li ikonna n-nies li kunem bżon biex imma ma tafux li eh, aħna qegħdin biss sitt sitt mit persuna Eh, jamlu ħafna xogħol ma m'għandix nies biżejt, ġi mhux qed nipprova jien nara eh, fitex xara flagġina biex niskuża n-nies hawnhekk, imma tgħidilkom la fejt kif huma aħna ħa nagħmlu tagħna biex nippreparaw id-dokumenti imma għandna ħafna xogħol u ftit nies. Ovvjament, minna ħatana irrit nara l nies li batu nkunu effiċjenti il-Sinjura Ferrera tkellma dwar ix-xogħol li għamilna l-Parlament dan ir-rapport ta' inizjattivi dwar ir-riżoluzzjonijiet li issa ilu magħna ta' xi sentej għal responsabilità l-banek. Ngħidilkom mod onest x'dak kif naħsibha jiena wara li l-Kunsill Ewropew. Eh, jien mhux waħdi ovvjament l-affarijiet tal-Unjoni Ewropea eh, responsabbli minnhom, imma raba dokumenti li intbatu lilkom u li wieħed li diġà ġi approvat dwar supervizjoni u l-oħrajn li jista' diskussjoni avvanzata ħafna fuqhom <coughs> il-kwistjoni tal-deposits, dik tal-rezoluzzjoni tal-banek u anki kif nerġaw nitfaw il-kapital fil-banek xi 1800 bank li tant huma importanti biex l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea terġa' u fuq saqajja. Għalhekk irridu naraw li dawn id-dokumenti nadottawhom, dawn ma dokumenti interessaw is-27 stat membru nidilkom dan kollu għaxek, verament jirnexxilna morru li lin fi supervazzjoni diretta fl-integrazzjoni fil-modulazzjoni ta' ċertu fondi. Diġa għal fil konsil Ewropew nafu li eh, se jkun hemm eh, ċertu pajjiżi li jitolbu l-opt-outs. Jiena bħalkom naħseb li l-erba' suġġetti eh, prinċipali li jiena tkellim dwarhom huma l-erba rkejjen ta' sistema bankarja li tkun iktar solida, iktar b'saħħita u iktar tajba bekk. Għalek, ovvjament, dawn id-dokumenti, dawn se jizvolġu, jizviluppaw. Imma fil-diskussjoni eh, parlamentari li għadda ma spiċċaċ għal ċertu dokumenti jista' jkun li dawn nistgħu nemendawhom kif qed intom imma fuq is-supervizjoni diretta aħna se nippreżentalkom dokument ġdid. Nispera ġifiri li dan żgur f'Settembru. Għalhekk sinjura, jiena għandi bżonn li fil-ġranet li ġejjin il- ġemat li ġejjin tħallunna tuna ċans li naħdmu fuq dawn il-mistoqsijiet li jintom ressaqtunna x'qegħdin nagħmlu fuq il-mutualizzazzjoni tal-fondi tal-garanzija, eh, ma nafx ikun se jkunu l-27 stat membru kellha dawk biss tal-Eurozone, nafu ġifri se jkun xin toppi, eh, qed nitkellem fuq il-banek eh, l-kbar jew inkella l-banek kollha, hekk nitkellem għalija naħseb li din is-supervizjoni diretta fl-ambitu tal-pajjiżi tal edin fil-LBA għandha tkun tot tal-banek kollha. Dexia jew mhumiex ġifir l-ewwel l-ikbar l-ewwel 15 gbar banek li rridu nindirizzaw. Ovvjament hemm ċertu irid tkun hemm ċertu sens ta' proporzjonalità, imma s-supervizjoni titasal ukoll sa' livell nazzjonali. Issa, fuq il-font ta' rizoluzzjoni, intom għettu kemmu importanti għalikom dan, imma din mux l-istess ħagġa li konna font li jkun qed jiġi minn naħa tal-banek kif qed tipproponu intom ġifri meta jkun hemm ġifri xi falliment u rridu nerġgħu ndaħlu l-ordni f'ċertu. Ovvjament l-idea tal-proposta tagħna kif intom tlabtuna huwa li l-banek jagħmlu tajjeb għalihom stess u mhux minħalla sitaxxa jagħmel tajjeb għal-banek qed nitkellmu fuq il-kapitalizzazzjoni tal-banek, ovvjament irid ikun hemm il-kontroll mill-liġi minnaħa tal-mekanizmu ta' stabilità hemm ċertu affarijiet eh, li mhux noqgħod nirrepetihom għax eh, mux l-ewel darba li semmejtom, inti semmejt sinjura Sharon Bowles il-zjara li tamlu fil-Istati Uniti, hija eh, verament importanti li tejdu li l-kollegi tan Amerikani li ma jkunx hemm konsekwenzi ekstraterritorjali. Tejdu l importanti dan u kif se nagħmel jiena f'Washington, għax jiena sejjer Washington nhar il-ħamis, is-sitt eh, laqgħa li għandi f'sentej Eh, dwar ġifiri deċizjonijiet ta' l-accounting rules. Wa eh, eh, għatuk minni wiz biex nitkelmu fuq ċertu dettalji ta' supervizjoni, imma mbżon mm, mill-lat tekniku rridu nejdu fej se tasal din il-supervizjoni teknika ġifiri metan qablu għaw kol ma' supervizjoni u dependenza taħħa Dak li nixtieq ngħid, Sinjura President, hija eh, l-ICB eh, u anki ġifiri il xogħol tal-ICB li l kunsill Ewropew jgħid li din għandha l-Bank Ċentrali jrid isib ukoll dan il-bilanċ anki mal-LBA dan nixtieq nara li jiġi konfermat ta' 27 stat membru fl-istatuta li, sibi nsibu supervizjoni imma miex l-istess eh, meta nitkellmu fuq ir responsabilità tal-Bank Ċentrali Ewropea dwar l-istabilità il lejla jiena se nittama sur dragi u se nitkellmu fuq dawn il-konċetti ġifri biex din il-tini mandata supervizjoni li hija differenti minn xogħol storikament kif ilu tal-Bank Ċentrali Ewropea. U rridu naraw kif se jizvolġi dan il-kunċett ġdid l-abbuż tas-swieq eh, anki kif Alan McCarthy, rapport, jina lest li mm, jow l-inizjattiva kalla naqbel ma xol qed tagħmel eh, tagħmlu intom, biex ma jkunx hemm eh, affarijiet li ma jkunux qed naqblu fuqhom, rridu naraw nsibu l-aħjar biex insaħħu dan ix-xogħol. Mem, lebda suġġett li huwa tabu. Signora President, meta inti tkellimt fuq da eh, l indeks tal-rati tal-interess, kunċet li huwa kompletament pubbliku. Ġifiri l-konsekwenzi għal nies għall-istati, għall kumpaniji kummerċjali, dan il-ġud publi, il-ġid pubbliku irrit ukoll jiġi regolat mod eh, auto ikun hemm eh, inħalluh jiġi regolat mill eh, mil banek jew irritu ikun hemm ċertu supervizjoni pubblika wkoll. Hija mistoqsijat forsi ta' min nixtarruha. U wieħed jiena jiena eh, ngħidilkom li din il-mistoqsija naħseb ħafna fuqha. Thank you. Um, there are benchmarks. Grazzi. Mela, eh, punti ta' referenza pal lajbor u, u led eh, Mela għandi erba mistoqsijiet Philip Lambert, Ali McCarthy u tnejn oħra se naħodhom issa u nibqa' għaddejn Filip jekk jogħġbok l ewel Uh, bah, tout d'abord, merci pour l'excellente collaboration sur le dossier du capital. Kommissarju, grazie ħafna, grazie ta' dakollu li inti eh, t-kellem fuq il-kapitali, il-venture capital. Għadna ma spiċċajniex u jiena se nimpenja il-parlament għal dak li konkludejna sensomu ma dak. Issa fil tal-Unjoni Bankarja jiena nixtieq intenni l-mistoqsija ta' Eliza. Żewġ punti l-ewwel il-bażi legali mażula għal dan. Mhix ħaġa stramba li l-bażi legali tipprovdi għal kunsill li kollu il-rwol il operazzjonali il-kunsill jista jati iżjed mandati li l-ECB iżda l-assigurazzjoni tneħħaw minnek dini ħaġa formali biss jekk għandek grupp ta' assigurazzjoni u jekk qed tħares lejn dan kollu eh, mod komunitarju jekk l-assigurazzjoni titneħħa mill-artikolu nistaw ninsabu b'sitwazzjoni diffiċli fejn il-banek tagħna ikunu involuti fl-assigurazzjoni wkoll u din tista' tkun problema l-Unjoni Bankarja u dina hija marbuta ma' ma' kwestjoni tal-sistem sistemiku jew le. Dina għad tagħmel is-sens għal żona tal-Ewro u mhux għall-oħrajn għax il-post fej l-izjet isir il-negozju isir barra mill-Unjoni Ewropea. Issa frigward tal-kontrolli demokratiċi jina smajt dak li jiet għanna nħasu lejn l-ECB u il-missjonijiet eh, supplementari iżda jekk ikollok l-ECB u l-ECB ma tkunx eh, mish responsabli dak li jiġri fil-Greċja kien ir-riżultat ta' deċiżjoni tal-ECB. U minn f'dan l-isfond jekk f'salt tat l-ECB iżjed setat ma nafx jekk eh, dan il-mod ma Draghi se jsir iżjed sensittiv għal kwistjonijiet demokratiċi. Grazzi. Grazzi, eh, grazzi l kommissarju għal-kommenti tijak, jina sem biddel il-sujġet, um, ehm, fajl li jinti ma semmejtux fil-prestazzjoni fil, fil wisa ħafna kienet il- um, Jiena kontet naħseb fuq il-leġlazzjoni tal-DSC e li kienet taħtem fuq il-servizzi eh, fl-Unjoni Ewropea kif taf waħda mill-loqsma u l-ini huwa l-konflitt tal-liġijiet u minħabba l-agenda tal-suq singlu nasab li għana nżommu dan f'dan il-fajl kif inkitef fil-komissjoni tijak. Jena t-nifem li xie stati membri fil-konsil u jilli t-neħna f'dan il-stadju ħafna xogħol tal-servizzi finanzjari u anki jiena għat ħafna sma fuq shadow banking u ħafna affarijiet oħra Dana se jinħtieġ li d-direttiva tal-liġi ta' eh, sigurezzi eh, s-sir, tista' tgħidilna meta se ssir din leġislazzjoni kerba. Grazzi. Astrid? Astrid? Grazzi ħafna. Grazzi. Eh, Komissarju Banjer, jekk jina fimtek sew, inti se tiltaqa' lejla ma' Sur Draghi u se titkellem dwar il-suġġett ta' sorveljanza tal-banek, supervizjoni fil-banek. Dan huwa xira għax bħalissa għaw ħafna divergenzi um, serji bejn il-Kummissjoni u l-ECB fuq il-supervizjoni il kummissjoni u l ecb fuq il supervizjoni tal banek Jider il-proposti il-li servizzi tijak et, et fassan u ma ta' ċertu kwalità ovvjament. Waqt li l-ECB um, eh, mux neċessarjament tixti um, ehm, eh, tamel dan ix-xogħol importanti. Tista' tikkonferma illi dan huwa l-każ? Din l-istituzzjoni illi għada eh, fraġli u fejn is-supervizjoni aħjar issir mill-entitajiet nazzjonali, mill autorita ċentrali li tinsab fil-kriżi. Is-Sur Draghi qal li inti titressa il-proposta u mhux li sibijiet tipprova istendi il-setat tagħha. Nasab ikun tajjeb ikun inti tajdinna xinija l-azla tijak u xtaħseb dwar da kollu. Pablo għalli li jishtiq jitkellem dwar l-istess suġġett jiġifieri jekk titkellem malajr tista' titkellem issa. Mbagħad inkomplu għadajn bl-oħrajn. Grazzi ħafna Sharon. Skużani tal-li qed nintervjeni hawnhekk Iżda ħsibt li kien żmien tajjeb għax jien għandi l-istess, sen l-istess suġġett, din kwistjoni tal-Unjoni Bankarja. nasab li e, tif mużgur li din l-Unjoni Bankarja hija ħaġa e, li diskutejnija diversi drabi hawnhekk fil-Parlament aħna resaqna ħafna proposti fil-gwad tal-Unjoni Bankarja u waħda kien fiha din il-kwistjoni tas-surveljanza bankarja. Ewropea, jiġifieri l-iskema tal-garanzija tal-deposti u oħrajn, peris li m'għandniex ħafna żmien biex nanalizzaw il-proposti kollha tista' tifhem l-urġenza ta' sitwazzjoni minħabba l-fatt li swieq verament għandha bżonn ta' tweġiba eh, malajr f'rigward ta' din l-Unjoni Bankarja irridu inwaqfu għak bisakum malajr għanna tlet pilastri eh, dwar din tip ta' supervizjoni kif kif jaħdmu fl-imkien, kif se ssir din sorveljanza, specialment f'dawk il-banek li ma jinstabux fiż-żona tal-Euro. Issa firgwan ta' żewġ pilasti oħra, sistema ta' garanziji u il-fond ta' riżoluzzjoni. X'tip ta' sistema il-Kummissjoni taħseb li se tkun illi xirqa. Mela, għalin tixti issaqs eh, il-mistoqsija tiegħek mela. Jiena nixtieq nirringrazzjak l-ewwel publikament pubblikament għal mod kif eh, t-weġibt malajr għal skandlu ieħor li kienet jiġri u ħares lejn modi kif eh, permezz tal proċedura preżenti nistaw naħdmu fuq il-manipolazzjoni tar-rati Ewropej ta' interessi għax ma għax taħt l-ambitu tal-regoli tal regoli tas suq eh, bħalissa. Jiena napprezza l-approċċ li ħadd dwar dan iżda inti ma tixtiex li l-Unjoni Ewropea ma tintarax bħala mod las jew dajjef biex naħdmu fuq dan. Jiena se naħdem ukoll fuq il-tmexxija tal-investigazzjoni li se sir ġimgħa dieħla Interessanti li dan il-fatt li kienu qed jiffissaw ir-rati ilu għaddej għall-aħra 15 sena U fil-sibt interessanti li fl-Istati Uniti jistaw jgħatu erba darbit il-multi illi għanna taħt l-FSA għonek fl-Europa, jistaj kollok stħarriġ kriminali taħt lat li jistaj wasal għal-14 għal-ħabsa l-14 sena jina nizgura illi fejn huwa hija pena fl-Istati Uniti li eh, tagħti rapport fals fuq komodità li hija u eh, kien hemm referenza ta' eh, triljuni ta' dollari tal-involuti hawnhekk. Nixtieq nirringrazzjak għal fatt li inti bħalissa se tieħu azzjoni ħarxa fuq din situazzjoni u nsibu emenda u koll biex tkopri din il-kwistjoni. Mela, komissarju fuq il-lat politiku, għanna bżon ta', ta għaqda fuq din il-kwistjoni. Inti xtajdilom lil dawk li għajdu li mhuwiex fidejn l-Unjoni Ewropea biex taħdem biex taħdi regoli frigwad tal-City of London illi dan għandu jiġi regolat mill Londra biss. Iżda dan naħseb li l-effetti ma jaqfux fuq il-frontiera tal-Londra biss. Jew illi illi maħniċ tkun għal-istess kwistjoni fil-gwad tal bonuses L-opinjoni hija li l-Unjoni Ewropea m'għandix tifissa l-livelli tal-bonus minkejja fid-direttiva diġà kellna regoli dwar il-bonuses u aħna determinati li nagħmlu hekk fuq il-ħtiġijiet kapitali. Nixtieq li kolli eh, tweġiba dwar din il-kwistjoni għax naħseb li l-lobbying hija t-dimensjonijiet li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 Aħna ħsib eh, ħdimna intensament ħafna, għamilna bieċa xogħol tajba ħafna, ma naħsibx illi hawnhekk se ridu nazlu eh, eh, ħaġa inferjuri. Flebda punt il-leġislaturi u maze se jibaxu il-miri il tagħhom. Fejn hu applikabbli għandu jkollhom l-aħjar biex jinvestigaw, jagħmlu sanzjonijiet fejn hemm bżonn u dan għandu jinkludi anki sanzjonijiet kriminali. U dan huwa il-bażi ta' test li qed taħdmu fuqu u li jiena preżentajtilkom f'Ottubru sena li għaddiet irridu niżguraw illi it-test ikopri kwistjonijiet li rrigwardaw l-indiċi ta' referenza u fejn huwa possibbli u applikabbli Eh, emżon bżonn dan jisaxħa. U aħna dan huwa dak li se nagħmlu. U naturalment aħna maħniex mux se noqgħod nerġa' idħol fil-sfont, fil-kwistjonijiet ta' dettal għax kif għale ċarun Bowls dawn huma kwistjonijiet illi eh, huma ħafna iktar wiesa minn sempliċement din il- eh, rata ta' referenza. il kustjoni hija jekk dawn l-indiċi għandhomx jisiru pubbliċi u kif qed jiġu kalkolati minnaħa ta' settur privat. Jiena qed insegwi riżultati tal-każ mill-qrib u qed insegwi wkoll is-sitwazzjoni anki fl-Amerika mill-qrib mod kaut biex nkunu żguri li aħna involuti anki fis-sitwazzjonijiet illi huma bħalissa dejjina min jgħid illi miex kompetenza tal-Unjoni Ewropea li jagħmlu regoli għal belt ta' Londra. Aħna ħdimna fl-imkien mal-autoritajiet ta' Renju Unit. Jien naħseb li din hija opportunità li nużaw is-saħħa u seta tal-belt ta' Londra u, u illi l-autorità tuża din is-seta' b'autorità u anki tisfrutta il-ċirkolazzjoni libera ta' kapital li għanna fl-Europa. Naturalment konna ċirkolazzjoni libera, u mbagħad irid ikun hemm regoli komuni li kulħadd jirrispetta. U dawn huma lesti l-aħjar mod biex aħna nkunu nistgħu niżviluppawhom dawn il-regoli. Philip Lambert, l-iktar punt importanti li ħassibni li, ċoħe kif dawn l-istrumenti se se jiġu inklużi, aħna dana ma ġux namlu biex nħiddu għos, għax nħiddu għos namlu regolamentazzjoni. Jek għanna, jek se jkollna su wieħed, irid ikollna regoli biex nizguraw illi t fadil isir blajar mod. Flajar mod. Ir-regoli li qed jitbidlu bħalissa mhux qed jiġu introdotti għax ġew eh, ta' mitluba minn min pajjiż eh, partikolari dawn huma eh, dawn huma ftehim illi ilhom għaddejjin fil-proċess fit-trialogu l-Parlament kien informat u minn ħafna minn dawn l-isforzi biex nitrattaw il paradizi fiskali, tax havens. U mbagħad l-artikolu 127 paragrafu 6 il-kontrolli eh, irridu nkomplu din il-ħidma rridu nkompluha u l-kumpaniji ta' assikurazzjoni se jkomplu jikoperaw, aħna nafu li hemm kumpaniji ta' assikurazzjoni ta', ta banking e, u banek li jaħdmu fl-istess osma u se jkomplu jagħmluh da, mbagħad se jkollna supervizuri integrati li fil-futur se jaħdmu biex jippruvaw jiżguraw li dawn il-gruppi misti ikunu sorveljati qasam xira, għafas xira. Aħna għanna trattati, u dawk trattati ma nistawx nbidlu issa. Aħna għadna li forsi l-ECB edha tiħu rwol ġdid, differenti, u il-rwol tal-Bank Ċentrali se jkun importanti fil-supervizjoni integrata tal-anqas fl-Eurozona u li aħna se naħdmu flimkien mal-President Draghi u mas-servizzi tiegħi biex nipprovaw noħolqu dialogu xiera Signora Swinburne mbagħad fuq il-kwistjoni tiegħek fuq is-CSD aħna dan id-dossier nal-oħ sena diħla, eh, naħseb li inti taf li hemm bżonn nikkonsolidaw is eh, finanzjari eh, insaħom. Nixtieq ngħid li l-Kummissjoni għandha xi proposti li se jkunu appoġġati mill-Istati membri. Umbat kien hemm il-kwistjoni anki tad-dibattitu. Dana kien anki il-Sinjora Lulling għalet il dibattillu kienem fil-Kunsil ehm, bħala preparazzjoni tal-Kunsil eh, Ewropew. Jiena ħdimt ma' Sur Ren, Almunja u Barroso biex niprova niprepara il- eh, il- il-Kunsil u fl-imkien anki ma' President eh, Barroso u Farrompo oj u jena bħala komissarju ta' su intern nista' ngħidu b'mod ċarda u dim il-kumitat tiegħek aħna qegħdin naħdmu għal 27 membru tal-Unjoni Ewropea. U jrid ikollna rabta ċara u mill-qrib mal-ECB. Kif aħna eh, din supervizjoni msaħħa se seħ Eja kwestjoni oħra, rridu nizguraw illi l-kredibilità tal-Bank Ċentrali Ewropew tinżam jekk iċ-ċentru ta' gravità se jersa. Naturalment, Sinjura Lulling, dawk il-pajjiżi li mhumiex parti mill-Unjoni Bankarja u laqas ta', ta sistema imsaħħa ta' supervizjoni, allora naturalment huma mhux se nwarbuhom minna ħata li BA se jkollhom jagħmlu l-ħidma tagħhom anki għal dawk il-pajjiżi addizzjonali. Aħna ħdibna fl-imkien mal iba u mhux ftit. U hemm għafas pjuttost limitat li fih l iba e jaħdem li jista' jisaħħaħ, pero għandna bżonn ta' iktar żmien biex dawn il-programmi eh, jitwetqu. U rajt kif jimxu l-affarijiet, il-qoddim, ċerti problemi tekniċi ġew solvuti u issa tiebu u li bija qed taħdem eh, f'qafas iktar imsaħħa u qed tagħmel il-ħidma tagħha b'mod eċellenti. Aħna li bija se jkollna bżonna, għandna bżonna, għax hemm pajjiżi li jistgħu eh, jiddeċidu li jridu jagħmlu opt-out minn dan is-sistema integrat. U importanti li dana nkun nistgħu natuha. Grazzi, issa il-mistoqsijiet kollha li baqa' Bu. Kurt, who is the rapporteur in Libe on the Market Abuse Directive, and Olle Schmidt. Gunnar. Okay. Il-President għamlet lista tal-kellima. Eh, Hokmar, e, fuq il-kwistjoni tal-bilanċ bej supervizjoni, supervizjoni, supervizjoni. Et najdu dana u għax ħana għanna bżon ta' supervizjoni aħjar fl-Europa għax niddependu minna ħafna għal din raġuni Jena nħoss li u tħassibni illi aħna qed nitkellmu fuq supervizjoni għal parti waħda tal-Unjoni Ewropea mhux ta' kollu, qed nitkellmu għall-Eurozona u mhux għal dawk li huma barra. U għanna ħafna problemi transkonfinali u meta nħarsu lejn xi ħut minn dawn il-problemi mhix kwistjonijiet biss li rigwardaw l-Eurozona, ma anki barra mill-Eurozona u għalek najt jien supervizjoni tled darbit. Għax irrid ikollna supervizjoni anke fuq livell nazzjonali uh, fuq il-banek u supervizjoni miex eh, qed isir aħjar għax telat fuq il-level Ewropew. Ħafna drabi għandna bżonna din supervizjoni fuq livell Ewropew għax ħafna drabi miex hemm. Eh, u nixtieqek rifletti fuq kif aħna nistgħu niżguraw li jkollna supervizjoni aħjar, ikun xikun il-livell illi dan din il-supervizjoni se npoġġuha fuqu. U mbagħad, eh, naturalment, jekk għanna l-IBA, mbagħad għanna l icb e illi għanda responsabilitajiet ċari, għaliex qed niprovaw aħna niksbu żewġ korpi ta' supervizjoni għax eh, fl-opinjoni tiegħi qed toħlo il-konfużjoni di fuq min għandu responsabilità, imma anki fuq min għandu l-esperjenza, min għandu l-arfin, u forsi qed noħolqu anki konfużjoni fuq ir-responsabilità tal-ICB. Jiena mhux qed ngħid kontra illi nagħtu iktar responsabilità l-ICB, però nixtieq li jkun hemm eh, nirriflettu għaliex irridu nagħmluh b'dan il-mod u mhux b'mod ieħor. Peter. Peter Simon, grazzi President. Għax għanna skemi ta' attuali u, importanti li konna kuntatti tajbin u għara diskussjoni li kena fi Strasburgu u ġimma li għaddiet, jien nixtieq nara x'evalwazzjoni qed tagħmel, x'istima qed tagħmel inti tal-informazzjoni illi kellna nar il-ħamis diskutejna l-proposta fuq il-risoluzzjoni bankarja għal ċerti banek u anki dan forsi anki flimkien mal-skema tal-garanzija ta' depositu u waqt il-diskussjoni eh, ifisser dan li din il dan il-komitat li se jkun responsabli ħass li huwa uh, insuffiċenti li mhuwiex biżejjed eh, li niżguraw eh, li jek eh, se jkollna skema ta' garanzi ta' depositu mhux biżejjed, u ma tagħna l-fond ta' riżoluzzjoni u aħna nħossu li dan huwa periklu li flus li rridu niproteġġu minn depozitanti irridu jinġabru f'banek kbar un bat U kollegi sa sejt kif se jaħdem. Dak li inti proponejt fuq livell ta' protezzjoni għal depositi għandu iservi biex jevita li tfalli eh, bank eh, bank ta' daqs medju. U l-kollegi qablu miħaj illi Ekka ħana niprufaw din il-kwantità ta' flus fl-istess ħin nigarantixxu illi dan huwa possibbli anki eh, fil-każ ta' banek gbar u anki ma' l-istrumenti oħrajn li qed proponi bil-kapital, eċetera, illi ċifra mhijiex realistika u jekk eh, meta wieħed qed jipprova jitkellem fuq dawn il-kondizzjonijiet ta' suq maħnex se nirżolvuh b'dawn il-mezzi. Aħna et nisimaw eh, il-banek eh, irridu jisiru responsabli, imma dan mux appoġġat mill-fatti, għax nafu li l-ċifra qed proponu u sempliciment tentativ biex eh, nersqu lejn ir-realtà politika fil-Kunsill. Il-kellim li miss, grazie ħafna, il signora Bozkurt, u grazie anki lil komissarju Barnier għall-istqarrija tiegħu anke għar-rapporteur fil-Kumitat tal-Ġustizzja u Libertajiet Ċivili fuq is-suġġett direttiva fuq is-sanzjonijiet kriminali kontra la Busta. ta' suq. Jiena naħseb li uh, huwa importanti illi inti tkellimt fuq il-fatt li hemm bżonn aħna it-test eh, nirfinaw biex inkun nistaw nitrattaw fil-parlament anki l-manipolazzjoni ta' monetarja, per eżempju. Eh, u tassu, issa fuq id-direttiva. U importanti li il-Komissjoni tajt li għandu jkollna sanzjoni armonizzati, specialment biex nkunu nistaw eh, jista' jkollna iktar fiduċa fissu u anki biex nevitaw il-forum shopping. Pero ma nħossux li eh, dana u għaspiegat moċar, iva sanzjoniet armonizzati, ma jena nħoss li għandu jkollna pini minimi u massimi għal manipolazzjoni ta' suq premeditata għax insibu kazijiet fil-Bulgarija u fl-Ungerija eh, fejn naraw sanzjoni amministrativi bis u pajizi oħrajn li għandhom 15 eh, il-ġurnata u oħrajn għandhom 15 sena bħala pini. Allora bħala kommissjoni intkom tridu tajdulna li intkom se tħarsu l-erja din il-ħagġa u dawk u tiżgurawna li dawk li huma ħatja jiġu jiġu kastigati u nishtiqu nkunu nafu anki fuq setax se tagħmel l-Unjoni Ewropea fuq il-kwistjoni e, tal-iskandlu tar-Renju Unit. Grazzi. Issa għandna sur Oli Schmidt. Il-mistoqsija tiegħi tirrigwarda il-direttiva fuq l-iskemmi ta' kompensazzjoni. E, e, E, l-Iżvediżi mamlu xej, Danizi mamlu xej, u sa ċiprioti għet jajdu li ma se jagħmlu xej. Intkom x'se tagħmlu biex din titħol fuq l agenda Għax għonek u ma nix hawnhekk waħilna. Maħniex miexin qudiem. E, Jina naqbel l-iskema ta' garanzija ta' depositu huwa parti minn din il diskussjoni pero anki e, l-investituri huma importanti għall europa Eh, li l-nies ikunu jridu jinvestu anki fl-SMEs, per eżempju, aħna qed eh, għandna f'moħħna nibatu lek mistoqsija, eh, itra, Peter Zimmer u jien, biex forsi nipruvaw nikonvinċu ċipri, il-presidenza ċipriota li xaħġa tista' ssir fuq dan il- fuq dan is-suġġett. qed rġajtu lura għal din il-mistoqsija dwar supervizjoni. Gunnar, u ma daw il-mistoqsijiet kollha li eh, wasluni biex niġu għal riflessjoni tal-bidu kif qed is-Sinjura Luling biex nejdu li din l autorita din l ħol fil-kim fil pakketta ta' supervizjonu, il il-Parlament dejjem riet l-IBA u l-ESMA per eżempju, imma ovvjament ridna naraw eżattament min se jkun responsabli ta' xiex, e, iċ-ċentru ta' gravità fej kien sejmur, imma il-kapit ta' stati deċidaw li l-importanza għandha tmur, l-importanza responsabilità għandha tmur li sibi għax appoċ kollettiv għal-banek minn dan il-sistema ta' stabilita u rraveri tu hemm sorveljanza kollettiva tal-istess banek. Iġifri, ħaġa torbot mal-oħra. Issa, fuq il-lajnuna li jena taw il-banek bil-mekanizmu ta' stabilita fil-Europ, ovvjament u koll il-ruol tal-Bank Ċentrali Ewropew immaħna, fl flimkien ma l autorita tal-banek, Ewropea tal-banek, titkompli taħdem biex tgħin il-dawk il-banek li għedin fil-pajizi li mux għedin fil-zona tal-Euro Il-kolleġġ ta' supervizuri fej eh, il-host u home taħdem tajjeb hemm bżonn kooperazzjoni bejn li sibi u li BA. U il-kooperazzjoni anki fl-iktar dettal tekniku jena se naħdem fuq u dan il-punt u għandhom bżon ta' supervizjoni e dokumenti l-istess li jkunu japplikaw l-istess kull imkien fl-Europa, direttiva dwar l-abbuż ta' swi, per eżempju, u għaliex tinata iktar importanti, jenata iktar importanza l-Bank Ċentrali, naħseb jena, il-Kunsill Ewropew ta' din l-importanza, għax imħabba il-żona tal-Euro hija ta' prekawzjoni ikbar għal eh, għandha bżonn iktar supervizjoni anki ġifieri meta nitkellmu fuq il-banek ta' din iż-żona. Peter Simon reġa' tkellem fuq il-depożiti tal-sistemi ta' deposita garanzija li issa ilu jħambaq fuqa. Eh, eh, Peter, mux minna tal kummissjoni jonqos? u eh, nejdu li memx maħnex ambizjużi bizzejet jien. Palek eh, naħsiba mill-bidunetti li nejt li għanna kena bżon inkunu iktar ambizjużi, ġifiri il-parlament jaf xem bżon biex ikonna sistema kredibli għal dawn id-depositi ta' garanzija li Għalek jiena u kol eh, proponejt li kunem eh, eh, dawn l-affarijiet li jorbtu ma' xuxin mill-fondi differenti sabiex naqsu il-riski u biex riski ma jisirux eh, krizi bankarja mbagħad din iġib magħha katastrofi kbira kif rajna f'dan l-aħħar snin u xhur li xi ħadd irid jagħmel tajjeb għalija l-katastrofi. Hemm bżonn li din l-evoluzzjoni l iżvolġiment negattiva lejn katastrofi nevittaw kemm jista' jkun jekk ġifiri il-kaxa tal-odda dwar rezoluzzjoni għal-rezoluzzjoni taħdem tajjeb, eh, kunu nistaw nevitaw problemi ikbar. Nafu li ovvjament li l-krizi bankarja effettwat pajjiżi iktar minn oħrajn. Imma meta jkollna l-pakket ta' riżoluzzjonijiet titħol fis-seħ, ovvjament ikunu nistgħu nevitaw il-problemi forsi eżattament jew qabel jitfaċċaw eżattament kif jitfaċċaw. Għalhekk għal darboħra jien nixtieq ngħid lil Sur Simon li huwa <laughs> mal-kunsill li rridu noqogħdu nħampqu għal iktar biex ikunu iktar ambizzjużi u forsi dan il-Kunsill Ewropew li verament ħareġ map li eh, ġabar kollox flimkien u rrit jimxi l-qoddim rajna ċertu dinamika meta qed nitkellmu kwantu għall-ekonomija Ewropea u dan il-Kunsill Ewropew jiġifieri qed jistenna li nkunu ktar ambizzjużi għall-inqas għal dawk il-pajjiżi li se jkunu jiffurmaw parti minn din l-Unjoni Bankarja ġdi se jkollha tlett eh, pilastri ġifieri l-supervizjoni diretta u integrata mutualizzazzjoni iktar integrata ta' dawn il-fondi għal eh, garanziji ta' depositi. Sinjura, skurt eh, tkellmet fuq ix-xogħol li aħna għamilna wkoll ma' signora Ellen McCarthy. E, Jiena l-proposta li għamiltilkom f'Ottubru e, kienet verament biex normalizzaw is-sanzjonijiet li huma fti huma pjuttost e, ma tantx jaqblu bejnietom, ma tantx huma realistiċi ħafna drabi. Aħna ma morniex għall armalizzazzjoni kompluta, kif kifettu tajjeb intom għax inkella konna nsibu il-bit malu fuċna. Imma rridna nkunu kompatibli ma il-sistemi legali nazzjonali, xtaqna nkunu pragmatiċi għal darboħra ġifiri nerġun nirrepetu li rridu nsaħħu specialment imħabba dak li ġara dan l-aħħar dan il-dokument il-dokument li qed taħdem fuq jaħdem fuq il-kumitat ġuri li ma huwa il-bażi solida sabiex dawn sanzjonijiet nagħmluhom iktar severi, iktar solidi kemm finanzjarjament kif ukoll mill-lat legali meta jkun hemm il-bżonn. Is-Sur Schmidt għandna agenda twila ħafna dan id-dokument isu saplin toppi naqbel mija kien naħseb li għanna bżonnu dan id-dokument mħabba s-sikurta finanzjarja li tanti importanti għal konsumaturi għal daw kien nis li jfadlu flusom U xamilna mill-prima l-presidenzi kollha waħda wara l-oħra ma tantx rajt entuzjazmu. Il-presidenzi jiġu jmorru imma dan id-dokument baqa' fejn kien. U jiena nixtieq li dil-presidenza attwali e, tavvanza b'dan il-dokument. Ma tistax il-Komissjoni tavvanza kif il-Konsil ma jkunx ukoll irid javvanza wkoll. Grazzi. Thank you very much. Uh, thank you, Commissioner. Grazzi, grazie, Commissario, grazie għal kulħadd Aħna se jkun eh, laqa tal-koordinaturi għada fil-ħodu mid-disa sal-10 nofs għal daqstant il-parti miftuħa tal-komitat tibda fl-10 nofs fuq l-istatistika Ewropea. Grazzi.